irrit iwaqqaf restrizzjoni operattiva ma jrid jirregola fuq il-livelli tal-istorbja li ġdana qed isir bandoħra. ġew prezentati xi emendi dwar it-tnaqqis tal-livelli ta' decibel imma dak mhux rilevanti hawnhekk. It-test jgħid kif għandhom jiġu iffissati dawn il-restrizzjonijiet fir rigward tal-istorbju mill-ajruplani. Dak li aħna provajna namlu huwa li niprovaw inqarbu lejn xurxin iktar dawn il-regoli. regoli ta' kif wieħed jista' ikkejjel u jagħmel ġestjoni tal-istorbju xoħut minn dawn ir-regoli ilhom jeżistu 10 snin u eh, issa eh, ovvjament m'għadhomx daqshekk rilevanti għaliex eh, sitwazzjoni nbidlet il-traffiku tal-ajru żdiet, it-teknoloġija imxiet il-qoddim u żviluppat. Suni aħna wara li smajna lil l-partijiet interessati, aħna ħsibna li dan m'għandux ikun regolament, għandu għanda fil fat ikun tkun direttiva għaliex meta aħna nħarsu lejn il-problemi speċifiċi illi jinħolqu eh, fl-inħawi tal-aeroporti u aħna zorna ħafna aeroporti meta konna qed nagħmlu riċerka tagħna, rajna li l-aeroporti huma kollha differenti mhumx kollha kbar inda għandhom karatteristiċi differenti u problemi differenti. Ġifieri li aħna nħorġu bregola legali li tistandardizza ċerti uh, tipi ta' uh, servizzi jew uh, il-mod kif iżiru l-affarijiet fl-ajruporti, issir regola li tkun applikata kullimkien dan jista' ikollu effett kontroproduttiv. Illi wieħed jibni eżempju terminal ta' bil-lejl f'post jista' jkun xaġa ħaġa tajba u ta' benefiċċju, imma mbagħad naħoħra ikollu effett negattiv propju minħabba kif ikun l-ajruport innifsu, ġifiri hemm bżonn li kunu ftit flessibbli biex l-istati membri kunu jistgħu jaddattaw ir-regoli skont il-ħtiġijiet tagħhom. Naħseb li direttiva tkun aħjar minn regolament, pero aħna l-esti u koll li eh, nisimaw il-sugġerimenti li se tagħmlu intom. Waħda mis-soluzzjonijiet tista' tkun illi aħna noħolqu Eh, terminals ta' bil-lejl, pero memx soluzzjoni waħda li tajb total kulħadd. Pero il-terminal ta' bil-lejl jista' jkun soluzzjoni għal ċerti soluzzjonijiet. Aħna rċevejna eluf ta' itri u ta' emails bosta il-menti u koll u anki petizzjonijiet fil-parlament u l-koll jajdu illi il-problemi ta', ta dawk li jiexu fl-inħawi tal-aeroporti huma l-akbar bil-lejl, għaxem it-titjiriet ta' bil-lejl. Imma kifat aħna hawnhekk maħniex qegħdin nippreżentaw xi ħaġa speċifika Aħna ma rridux najdu illi irridu nbidlu attività ekonomika l-aeroporti u mataġi tal-kulħadd, sempliċement irridu niżguraw illi dawn ikunu mmexxija b'mod aktar sostenibbli. Kifat, hemm ħafna miżuri li jistgħu jkunu implementati xi ħut jiswew iktar flus minn oħrajn, imma l-kol kemm huma jistgħu jkunu taġit għal uh, għaċ-ċittadini. Anki l-pjanifikazzjoni urbana hija ħaġa oħra dina mhix ħaġa li taqa' taħt kompetenza tal-Unjoni Ewropea, imma danna ma jfissirx illi aħna ma nistawx uh, ninkludu rakkomandazzjoni f'dan it-test li tajt l partijiet interessati f'dan il-kas il kunsilli lokali li iridu iqisu u koll l-aeroporti ta' pajjiżhom bot kif inhuma llum u anki forsi fir rigward ta' pjanijiet tal-espansjoni fil ġejjini għaliex xoħut wħud mill aeroporti jinsabu eh, f'żoni abitati u eh, ċerti konsilli lokali mamlu kważi jagħmlu ftit li xejn biex iwaqfu jew ma, ma e, e, jiskoraġixxu lin-nies milli jibnu djarhom e, rip jew fl-inħawi tal-ajruporti huwa veru illi l-art forsi tiswa inqas dawk l-inħawi, pero mbagħad il-fatt illi wieħed ma jorqodx dan jkollu impatt negattiv fuq saħħtu u l-flus jintnefqu band oħra hemm bżonn li niċċaraw il-kunċett ta' parti interessata jew partijiet interessati u aħna hawnhekk issuġġerejna li dawk li huma effettwati u l-konsilli lokali irridu ikunu inklużi fost il-partijiet interessati, ħaġa li bħalissa uh, mhix qiegħda hekk. Anki l-ideja ta' konsultazzjonijiet ma' partijiet interessati, meta wieħed jisma' l-opinjonijiet tagħhom, u anki xi forsi xi soluzzjonijiet li jissuġġerixxu fir-rigward ta' restrizzjonijiet operattivi dawk li huma effettwati minn din il-problema madwar l-Ewropa jafu ħafna dwara. U ħafna drabi huma huma fl-aħjar pożizzjoni li jispjegaw x'miżuri għandhom jittieħdu. Aħna ma rridux naqalaw problemi bejn is-setturi, irridu sempliċement insibu bilanċ. Irridu nizguraw illi dawk illi jaqbdu l-ajruplanu jtiru u koll jħalsu jew batu ftit mill-pis bħal dawk illi edin jiexu fl-inħawi tal-ajruporti għandu jkunem hemm eh, entità ta' medjazzjoni li tkun imparzjali biex nevitaw il-problemi li jem bħalissa ġifiri dawk illi huma effettwati minn din il-problema jmorru l-qorti tinqala qas ħieħa meta fil-fatt eh, dawn il-problemi ħafna drabi jistabu kunu indirizzati b'mod aktar sempliċi permezz ta' xi entità intermedjarja. Aħna sempliċement hawnhekk irridu niżguraw li dawk il-persuni effettwati issemmaw leħinom xaħat jati kasom unbat e, eh, noħorġu bidejja ta' restrizzjonijiet operattivi biex lil dawn in-nies nejnuhom un tafulhom il-problema hemm elementi li bħalissa qed nikkonsidrawhom li forsi rridu niddiskutuhom mal-Kummissjoni għaliex aħna nemnu illi s-setat tal-Kommissjoni hawnhekk huma eċċessivi hemm din l-idea li l-Kommissjoni se tintervjeni meta tiddaħħal xi restrizzjoni operattiva u din ikollha s-seta li tbiddel dawn ir-restrizzjonijiet. Il-partijiet effettwati forsi iva jixtiequ li kunem restrizzjoni operattiva li tidħol fis seħ Ġifir da kollu irrit jiġi ċarat. U anki is-seta ta' intervent illi għanda l-Komissjoni u koll trid tkun ibbilanċata għaliex il-partijiet interessati jistaw eh, jirrikorru lejn il komissjoni u jitolbuha illi uh, tieħu azzjoni, ma rridx noqgħod nitkellem iktar fit-tul, imma ngħidilkom illi dak li aħna provajna nagħmlu b'dan it-test u skont il-kompetenzi illi aħna għandna bħala kumitat fil-Parlament, provajna nagħtu aċċess indaqs għall-informazzjoni, niżguraw li jkun hemm trasparenza kull fejn din hija possibbli li wieħed eh, eh, jostor l-informazzjoni minn dawk li huma effettwati hija eh, ħaġa li ma tagħmilx sens kultant jiġri li l-informazzjoni iva ma tinkixifx, u ma, ma tinatax li ċittadini effettwati imma bat mux dejjem huwa eh, hemm bżonn illi wieħed eh, jagħti kull tip ta' informazzjoni kultant jitbidlu l ħinijiet ta' titjiriet minħabba sitwazzjonijiet ta' xi emerġenza jiġri dik l-informazzjoni m'hemmx għalfejn tingħata, però hemm ammont ta' informazzjoni li ċittadini għandhom bżonna. Mbagħad kwistjonijiet li rigwardaw l-ambjent u s-saħħa pubblika dawn huma aspetti li jridu jkunu meqjusa meta wieħed jipprova ssib dan il-bilanċ li aħna qed infittxu. Sitwazzjoni bilanċata għandha tkopri uh, l-ambjent u s-saħħa pubblika aħna qed nippruvaw insibu kol bilanċ fil-setat tal-Komissjoni dawk huma l-linji gwida li aħna ħdimna fuqhom huma l-bażi tal-emendi li aħna ressaqna jidru forsi li għaw ħafna emendi imma jena ħassejt li kienem bżonnom. Forsi din eh, hija biss opinjoni mija waħda pjuttost delikata, komplessa u eh, dak huwa xogħol li aħna minna. Issa jena lest li nisma il-kommenti tagħkom. Grazzi ħafna, rapporter, għal dik l-introduzzjoni għal kwestjoni li hija komplessa u pjuttost kontroversjali. Issa nixtieq nagħti l-mikrofonu li shadow rapporters hemm persuna waħda li tixtieq titkellem sur Costa. Iva, shadow rapporters serħu moħħkom se jkollkom ħin biex titkellmu. Imma barra sur Costa u xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem Hans Florence, Signor Foster. Grazzi ħafna. Grazzi li rapporteur. Naħseb li hija ħaġa tajba li niddiskutu fuq bażi wiesa ħafna iva l-istorbju uh, jikun ġenerat minn min l-oħrajn. Aħna hawnhekk għandna nqisu wkoll uh, l-istorbju mill-perspettiva tas-saħħa nistgħu nkejlu l-istorbju b'mod eh, preċiż ħafna nafu uh, il-ħsara li għamel f'termini ta' decibels. U jiena naqbel illi l-istorbju għandu jkun fuq l-agenda politika ta' dan il-komitat. Aħna nafu illi iktar ma n-nies ikunu esposti għall-istorbju, iktar isiru sensittivi għalih u iktar ikollhom stress wieħed ma, ma jidraħx l-istorbju, kif wieħed ma jistax jidra l-ġieħ, għalhekk huwa importanti illi wieħed iqis um, din il-problema u l-effett tagħha fuq is-saħħa taċ ċittadini tagħna. U dan ukoll għandu jkollu um, peace skont l-interessi ekonomiċi tal- tal-partijiet kollha interessati l-impatt tal-ħoss u tal-istorbju huwa lokali u għalhekk tittieħed azzjoni fuq livell lokali dejjem mal-partit interessati u l-popolazzjoni lokali. Wa biss b'dan il-mod li wieħed jista' jsib l-aħjar soluzzjoni skont is-sitwazzjoni jekk aħna kieku aħna kellna natu xi jetta deċiżjoni lill kummissjoni id-deċiżjonijiet ma jkunux jistaw jittieħdu f'kooperazzjoni mal-popolazzjonijiet lokali. L-artiklu 10 iħares l-interessi tal-popolazzjoni lokali ma jiena nixtieq li nitlob u nappella lil kummissjoni li uh, ma, ma jkollix id-dritt illi tbiddel xi deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu bejn il-partijiet għaliex dawn id-deċiżjonijiet jistgħu biss ikollhom effett pożittiv jekk ikun hemm tassew il-kooperazzjoni miż-żewġ naħat. Ebda ajruport ma jeżisti waħdu u jiddependi wkoll fuq il-kooperazzjoni ta' oħrajn fuq il-network ta' traffiku tal-ajru u jekk jena laq xi ajruport il-koll insiru nafu illi per eżempju meta ma kienx possibbli li jtiru l-ajruplani fl-Ewropa għal ftit ġranet minħabba dik il-sħaba tal-irmit ftit snin ilu kważi waqaf kollox għaliex kien hemm kumpaniji li ma waslulhomx il-materja prima li kellhom bżonn, jekk ma jkunx hemm materja prima x-xogħol e, e, jieqaf, jekk ma jkunx hemm xogħol e, jkunu qiegħda, jiġifieri ħafna problemi jinqalaw. U l medjazzjoni hija uh, importanti f'dan il-kontest kif għal il-rapport mux biss mill-perspettiva ta' pajis wieħed jew aeroport wieħed. L-Ewropa għandha responsabilità u aħna irridu uh, eh, nqisu li din ir-responsabilità dinjija għaliex l-aeroporti irridu jikkoperaw ma' aeroporti oħrajn imma dejjem irridu jqisu il-kwistjonijiet tas saħħa u kwistjonijiet ekonomiċi wkoll Issa l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet se jkun l-impatt jekk eh, id-deċiżjonijiet ma jittieħdux meta suppost, wieħed ikollu żmien ta' xar biex ikompli joqgħod eh, jixtar, din x'deċiżjoni eh, x'impatt se jkollha fuq id-deċiżjoni politika. Uh, ma naf ma nifhimx eżatt x'inhu dan it-terminal ta' bil-lejl, m'għandix ikun hemm situazzjoni li l-istorbju minn meta jitilqu l-ajruplani jew meta jkunu niżlin Eh, umbat dan l-istorbju imur fil-kampanja, umbat ikunem ħafna iktar trasport fuq it-toroq. Il-rapporter irrit li dan l-istrument ikun direttiva pjuttost minn regolamentu. Dana naħseb li qed imbaxxu l-ambizzjonijiet tagħna regolament dejjem wassal, eh, wassalna biex nilħu l-għanijiet tagħna b'mod iktar malajr, jista' jkun hemm deċiżjonijiet sussidjarji, jista' jkun hemm lokal deċiżjonijiet fuq livell lokali. Jiena nixtieq nistaqsi xi ħaġa lill-Kummissjoni, jiena m'iniex espert, imma il-Kummissjoni ħadmet ħafna fuq dan u jina nishtiq nkun naf jekk is soluzzjonijiet tekniċi intelligenti kollha tqisux intom għattu li l-Europa għanda tkun eh, bħal network sħiħ ma nix biss inħarsu l il-problemi tagħna u tħul li aħna għandna minnhom. Għanna nkunu parti minn netwerk ta' loġistika illi twassal persuni u prodotti uh, fejn iridu jkunu b'mod effiċenti, bl-aktar mezz effiċenti possibbli. Ġifiri l-istorbju mill- mill-ajruplani huwa kważi paradoss għaliex iktar ma soċjetà sir ċivilizzata, iktar il-ċittadini iridu ikunu jixtiequ jivvjaġġaw. U iktar ma nkunu aħna bħala nedmin iktar ċivilizzati, iktar insiru sensittivi għall-istorbju. Aħna ma rridux l-istorbju, imma rridu nordnaw xi ħaġa fuq l-internet, iwaslu inna bl ajruplan eh, mill-għada sabiex aħna nkunu nistgħu naħdu għamana meta nsifru aħna kif nistaw x'valur natu għad kabbir, x'valur natu lil-mobilità, kemm nixtiequ traffiku u kemm nistaw nissaportu storbju. Dawn huma mistoqsijiet importanti ħafna u nittama illi aħna niffukaw fuq l-istorbju għamnek f'dan il-komitat u nieħdu perspettiva ta' saħħa. Grazzi ħafna. Grazzi. Sur Zanoni, l-għannet nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol siwi li għamel fir-rigward eh, li jiena xedu rapporter għalde, għanamel punt ġenerali għax ma stajniex nħdu fid-dettal l-50 emenda li kien hemm Missur Perejo. ċaġija ċerta, bħalma saħqet l-rapporter zida fil-storbju minħabba traffiku tal-ajru, specialment fit titjiri ta' billej, qed ikoll effett negattiv fuq kważi 4 miljun ruħ Ewropew li jgħixu biżwit l-aeroporti u bħalma fakkar il-rapporter hemm problemi ta' natura kimika, akustika u tal-ambjent minħabba dan storbju. Dan huwa rikonoxxut minn studji xjentifiċi internazzjonali u approvat li qed joħloq problemi fuq is-saħħa tal-bniedem. Fl-istess ħin dawk li vjaġġaw il-parti kbira tagħhom irid ikollhom il-possibilità li jkollhom għażla kbira fis-servizzi tal-ajru u m'hemmx dubju li preżenza ta' aeroport skont fejn ikun huwa fattur importanti għal tkabbur u żvilupp tkabbir u żvilupp reġjonali. Ir-rwol tagħna huwa li nsibu bilanċ bejn dan iż-żewġ għanijiet u ħtiġijiet. Irdu nżommu f'moħħna madana kollu li aħna l-Kumitat tal-Ambjent u l-Protezzjoni tal-Konsumatur u l protezzjoni tal konsumatur u dawn huma prioritajiet kbar għal-kumitat tagħna, speċjalment il-konsumaturi. Rridu naraw x'pożizzjonijiet se nieħdu. U għalhekk jiena b'mod ġenerali nappoġġa l-rapporter fejn tipprova tagħmel l-almu tagħha biex ikun hemm aktar rigorożità għall protezzjoni ta' ċittadini Ewropej li huma esposti għal dan it-tip ta' liġis l-istorbju fejn tipprova tejjeb ukoll l-approċċ tal-Kummissjoni biex tara x'inhuma l-għanijiet u mhux inqisu biss il-fattur ekonomiku. Ma tantx tikkonvinċini konvenċin imbagħad il-fatt li rapporter qed tajt li direttiva huwa l-istrument l-iktar adattat biex naslu għal protezzjoni aħjar ta' ċittadini tagħna li qegħdin ibatu il ħsara fuq is-saħħa tagħhom minħabba t-tniġis l-istorbju. Rridu nsibu metodu ta' kif ħankejlu l-istorbju. Din hija proposta li ma tidħolx fil-mertu ta' deċiżjonijiet ta' kwalità tal-rigward l-istorbju iżda dawn huma kompetenza nazzjonali. Skont direttiva 2049 tal-Unjoni Ewropea, il-valuri limiti tal-istorbju ġew stabiliti mill-Istati membri minn programmi nazzjonali. Jider li waktar konvinċenti li nimxu mal-azla tal-Kommissjoni li dan jkun hemm dal-istrument leġislattiv u jkun regolament minħabba li direttiva 2032 ma rnixxi x-tarmonizza kif kien mixti il-proċess ta' taħita deċiżjonijiet għal-aktar ħarsin ta' ċittadini Ewropej. Għalhekk, ikun interessanti u importanti li rappresentant tal-Kummissjoni li nasib jgħatawn l-lum ikun jista' jnebbaħna fuq dan il-passaġġ tant importanti. Il-proposta tal-Kummissjoni tintroduċi aspetti importanti oħrajn. Nistgħu naqblu ovvjament fuq li jkun hemm iktar rigorożità fir-rigward ajruplani li jkunu aktar adattati u mamra biex ikunu jistaw jevitaw il-storbju li qed jipprovokaw l-ajruplan il-kbar, speċjalment li qed ikollhom l-aktar effett fuq dawk iċ-ċittadini li jgħixu bizbit l-ajruporti. Irridu kunem hemm regoli ċari wkoll li tinvolvi lil kulħadd il-partit interessati kollha li jkunu involuti t ta' deċiżjonijiet bħal dawn, pereżempju forum għal kooperazzjoni teknika li tagħmel konsultazzjoni wieħed wieħed tal-rappreżentanti tal-awtoritajiet lokali li jridu nsaħħu rwol tagħhom. Fir-rigward eh, dan, dan kollu sa emendi dettaljati fuq il-proposta, grazzi. Grazzi, onorevoli Zanoni. Jana Kudakis. Um, Grazzi, nirringrazzi l-rapporter ukoll. Oġobni l-approċ tiegħu li hija s-saħħa l-ewwel qabel kollox huwa approċ li aħna għandna l-koll. Irridu nkunu sensittivi għall loqsma differenti, għadżoni żoni differenti fejn sabu dawn l-aeroporti, kux urbani, rurali u l-effetti fuq iż-żoni li jkun hemm. U għalhekk irridu nqisu żoni differenti. Mhux bħad shadows l-oħra, jiena ma tantx nsi problema li konna direttiva flok regolament u ma naħsibx li din hija li qed niddeklassifikaw l rapport anzi qed intuħ aktar valur għax is-saħħa il-kwistjoni li hemm il-komunità lokali li qed tappoġġa. U għalhekk irid nara dan l-argument kif ħajjiżviluppa. Hija kompetenza tal-Istati membri, l-ajruporti huma lokali u n-nies tal-lokali rridu jkunu involuti. Da fl-istess ħin irridu nkunu sensittivi għall-industrija li tipprovdi impiega għal dawn in-nies tal-lokal li jkunu f'sitwazzjoni diffiċli kieku ma jkunx hemm din l-industrija. U naħseb l-industrija tagħmel ħafna biex tindirizza il-problema tal-istorbju. Kapitlu erban, l-ajruplani per eżempju qed isiru aħjar, ikun hemm anki ħlas fir rigward l-insolazzjoni, fi rigward anke r-Renju Unit, eċetera, u għalhekk qed jippruvaw itaffu l-problemi f'dawn iż-żoni Għalhekk il nagħtu widen lil dawk li jgħidu l-industrija wkoll, però s-saħħa titteqpa' priorità. Fuq it-titjiriet ta' billej u terminals ta' billej, minix daqshekk ċerta kif dan wetta u jekk jistax tassow jaħdem. Storbju ta' billej huwa ħażin għal daqskemmu ta' filgħodu, volja dak li jkun jitlef l-irqat minħabba dan l-istorbju u għalhekk hemm bżonn ta' pjanar ta' deċiżjonijiet fuq l-awtoritajiet lokali għax huwa kompetenza tal-awtoritajiet lokali fl-aħħar mill-aħħar. Kieku kelli nagħmel sommarju ta' kollox ngħid li flessibilità li tenata l-istati membri hija l-iktar ħaġa tajba skont kull ma hija l-aqwa mod għal kull stat membru ninvolvu l partit interessati u l-awtoritajiet lokali. Dik il-priorità tiegħi għal dan ir-rapport. Nħares il-qudiem biex inkomplu naħdmu fuq dan ir-rapport xorta waħda. Grazzi. l-Onorevoli Wills. Grazzi. Xi darba jew oħra l-bnedmin iridu jiġildu l-istorbju daqskemm jagħmlu pereżempju l-uragani, il-typhoid jew il- jew il-pesta hemm bżonn noqogħdu attenti u l-kwistjoni li jtressa il-Kummissjoni mhix bizzejed biex tkun tista' tikkontrasta il-problemi tal-istorbju mill-ajruporti. Qed foka biss fuq l-aspetti ekonomiċi u ta' teħarsa lejn l-estensjonijiet tal-ajruporti, eccetera. U għalhekk rridu marru kontra dan ir-regolament. Sfortunatament, il tnaqis tal-emissjonijiet tal-istorbju huwa biss rwol minuri. Jek natu ħarsa lej il-premessa disa huwa ċar xi trid il-Kummissjoni li t-tnaqqis ta' l-impatt ta' l-istorbju m'għandux ikun jista' jinterferixxi fuq l-operazzjoni ekonomika tal-aeroport u jfixkela. Dan ifisser li t ta' tal-istorbju innaqqas l accessibilità tal-ajruport u dan ifisser li t-titjiriet tal-passiġġieri ikun ikunu limitati, ikun hemm proibizzjoni fuq it-titjiriet ta' billej. Il-Kummissjoni rid ikollha l-possibilità li tkun tista' tissospendi għat-titjiriet ta' billej mill-Istati membri biex ma jġixux għar-rashom. Iżda f'dan l-aħħar xhur rajna li ċ-ċittadini li jgħixu fejn jgħaddu t-titjiriet minn fuq darhom ma jistawx jifilħu aktar għal dan l-istorbju. Għat jidin protestaw, per eżempju, Berlin, l-aeroport ġdijt Brandenburg u anki fil-rigward dan il-kazijiet ma kienux l-autoritajiet li talbu għal proibizjoni ta' titjiri ta' billej, ċittadini kellhom jaddu minn proċessi twal sħaħ biex ikollhom id-drittijiet tagħhom rispettati. Il-Kummissjoni għandha jkollha dritt issa li tipprojbixxi dawn li tneħħi jew tagħmel dawn il-projbizzjonijiet ta' titjiri ta' billej, le, ma naħsibx li għandha tmur daqshekk il-bot. Irridu noqogħdu attenti għal lobby ta', dawk li jridu jagħmlu aktar titjiriet, jidher li l-interess ekonomiċi tagħhom hija aktar priorità mis-saħħa tal-bnedmin u din hija inaċċettabbli. L-opinjoni tar-rapporter miex fid-direzzjoni tajba imma mhix biżejjed Jiena nħoss bħalma għal diġà li il-proposta tal-Kommissjoni tħares wisq lejn effiċjenza ekonomika u ma tħares biżejjed lejn kwistjonijiet ekoloġiċi. Jiena naqbel ma' rapporter li mhux xira li nibdlu regolament għal direttiva kif qed tissuġġerixxi il kummissjoni Madana kollu jiena toġobni l-idea li jkun hemm termini stabillej li minn tal-inqas ikun hemm modija posta biex ikunu jistgħu l-ajruplani jitilqu jew jinżlu billej. Ma toġobniex l-idea ta' terminals ta' billej ma jikontribuxxux għal tnaqqis ta' impatt fuq is-saħħa ta' ċittadini, anzi qed kompli twassal għal iktar impatti negattivi fuq is-saħħa tagħhom. Għalhekk irrid ikonna aktar trasport bil-ferrovija u għaliex it-trasport tal-prodotti blajru mhix aċċettabbli la soċjalment u laqqas ekoloġikament. Foster. Grazzi President, grazie l rapporter Jiena naħseb li ħareġ proposta interessanti ferm naħseb li naqbel ma' ħafna kollegi fuq ċertu punti, imma jiena nappoġġa l rapporter speċjalment fir rigward il-Kumitat ta' Trasport kena dan id-dibattitu jekk din tkun regolament jew direttiva. Jiena naħseb li hawnhekk hawn kwistjoni ta' sussidjarjetà fuq dan ir-rapport. Għalhekk aħna mħasbin dwar il-mossa li nersqu lejn eh, regolament għaliex rridu nqisu t-teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-livell lokali li jista' jkun imrażżan flok imħeġġeġ u aħna ma tantx nixtiequ dan ħafna minna. Fuq l-atti delegati għal darboħra hemm tħassib fir-rigward l-artiklu 10 minn uħut minna u l-Kummissjoni fl-opinjoni tiegħi jrid kollha l-possibilità li tuża l-atti delegati għal xi ħaġa għal xejn aktar ħlief l-aġġornamenti tekniċi. Kwistjonijiet oħra, per eżempju l-ambitu tal rappresentanza lokali, naħseb li dan huwa xieraq u jista' jkun li hemm oħrajn li jridu jiġu marfa. Iżda nqogħdu attenti fl-opinjoni tiegħi, dan suġġerament tiegħi hemm ħafna partijiet interessati f'din is-sitwazzjoni diffiċli għaliex hemm gruppi ta' pressjoni li ma jridu jagħtu rendi kont il-ħadd. U għalhekk irridu nqogħdu attenti hemm ħafna awtoritajiet li jiġu eletti minnaħa l-oħra huma irridu jagħtu rendikont li ċittadini li rappreżentaw. Idoqgħodu attenti għalhekk għal dawk li m'għandhom jagħtu rendikont il-ħadd u qed jitkellmu fisimhom biss u għalhekk irridu qogħdu b'sebajnejn. Kwistjoni oħra fuq l-użu tal-ippjanar tal-art, naħseb li din huwa valida ferm, ħafna stati membri u ħafna postijiet anke madwar id-dinja ħadu deċiżjonijiet ħżiena u bnow djar domestiċi li huma wisq rip l-ajruporti u dan wassalna f'sitwazzjoni tant imwera hemm nuqqas ta' kapaċità fil-ħabs il-kbar ukoll u din kompliżi pressjoni. Nixtieq nagħlaq jekk tippermetti li President li dan il-Parlament aċċetta bodi kif intaffu d-diffikultajiet fir-rigward l-aeroporti, jekk natuħarsa ħarsa lejn aspetti tekniċi teknoloġija tal parti kbira, nappoġġaw l-inizjattiva teknoloġika l-imsejħa Clean Sky, ġifiri aeroplani ta' ġenerazzjoni ġdida Eh, fejn aħna għanna u koll xol importanti, jena rapporter fuq il-smawit uniċi Ewropej, aħna rridu koll li meċu dawn l-affarijiet il-qoddim u naħseb li dawn l-affarijiet rridu najdu għom ċar Naħseb li kollox ma kollox qed ikonna sem pożittiv biex ikonna approċċ bilanċat, aħna konformi għall approċċ bilanċat, hemm standards differenti, U l-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa fuq it-terminals ta' billej. Huwa minnu li tista' tagħmel terminal ta' billej imma qed tressaq problema minn naħa l-oħra dak kull ma tagħmel u ma nafx kemm vera tista' titwetta imma għandek bżonn infrastruttura sieħa dan. per eżempju, eh, ma nafx eh, kemm dawk l-aeroport, l-aeroplani li li jkunu b'nies bil-laptop jew bil-mobile eh, jistawx jitqisu fuq l-istess livell ma' aeroplani oħrajn li jagħmlu l-prodotti li jġorru l-prodotti. Nafu li s-saħħa hija fetwata ħażin minħabba dan l-istorbju u għalhekk irridu noqogħdu attenti u noqogħdu attenti x'namlu bħala parlament fuq kwistjonijiet u rapporti bħal dan. Grazzi President. X'nalħart. Skużani. Nista' nżid ma' dan. Dan huwa suġġett interessanti li qed nittrattaw u nixtieq inkompli ma' dak li hemm fit-titlu fil-fatt li qed titkellem fuq approċċ bilanċat. U qed nitkellmu dwar l-istorbju l-impatt fuq is-saħħa tal-bniedem. Ħadd ma jgħid il-kontra, nafu l-istorbju hemm ħsara fuq is-saħħa u perikola, is-saħħa huwa minnu. Iżda meta nagħta ħarsa lejn is-snin reċenti moddi u x'għamilna fir-rigward li intaffu jew innaqsu għal kollox l-istorbju u li l-ajruplani saru aktar ehm, ma jiproduċu anqas storbju fil-dawn l-aħħar snin, qabel niftakar dari dak li jkun meta kien meta l-ajruplan kien jkun fil-punt ta' tluq kien iweġġalek widnejk kważi. Eh, imma issa mxejna l-qoddim u rridu nqisu imma minnaħa l-oħra dimensjoni ekonomika. Dan ifisser li mistgħux nittrasportaw prodotti f'ċertu postijiet. Aħna rridu nittrasportaw il-prodotti, ma naqdu ngħidu li l-ajruplani ħaj jitwaqfu musa jibbiġu permessi jek ta' t tjirit għax mis-sensolvu għaffarijiet. Rritu għanna approċ bilanċat, approċ xira, Jekk inqablu ma l-istorbju tal-kolera, il-kwistjoni tal-kolera u l-pesta li kienet ħalqet għasħiħ, rridu ngħidu minna l-oħra li l-istorbju tal-aeroporti u koll jagħmel impatt negattiv imma m'għandux jaqsam xejn mal-kolera ma taħdimx bħala paragun, m'hemmx paragun hawn. Ma rridux noħolqu paniku sħiħ. Hemm ħafna nies li jgħixu mal ajruporti imma f'dawn il-kwistjonijiet iridu dibattitu pubbliku. Xira dan. L-ajroport Tempelhof kienar, terġem, kien hemm klim li mill-mikrofonu. Fir-rigward it-termini stabilejna ta' hija ħażina naħseb naħseb li għandna ninkluduha fid-dibattitu tagħna, il-dimensjoni ekonomika t titqisu kol, tkun tista' żomm l-ekonomija tiegħek, ikollok traffiku ta' prodotti li jibqaddej mingħajr ma jkollok impatt negattiv fuq is-saħħa u fuq il-konsumaturi tagħna. Irridu ninvolvu wkoll il-possibilità li nużaw il-linji tal-ferrovija imma nafu il koll li dan it-tip ta' trasport jinsab f'diffikultà min jgħid imma minna l-oħra li trasport tal-ferrovija huwa storbjus ukoll u t-tabija ta' prodotti bil-ferrovija xorta waħda ħatoqloq il-problemi tagħha wkoll. Jiena rrid li jkollna approċċ Ewropew u mhux approċċ reġjonali biss. Jekk nagħmlu dan biss fuq livell reġjonali, mhux ser ikun hemm armonizzazzjoni tal-għanijiet tagħna, mhux ser nkunu niġbdu ħabel wieħed fuq livell Ewropew għalhekk naħseb li importanti li jkollna regolament. Grazzi Karl Heinz Florence. Grazzi President, jiena nishtiq najt li nsegwi l sinjura Klas, nappoġġa. Naħseb li l-kwistjoni ta' sussidjarjetà hija kwistjoni importanti u tittibqa kwistjoni importanti. Iżda hemm ċertu punti ta' influenza u naħseb li s sussidjarjetà tkun wisq. Jiena ngħix biżwejt Düsseldorf, l-ajruport ta' Düsseldorf, Imma meta nagħta ħarsa lejn il-militar tal-Olanda tal-Ġermanja u kemm għandhom influenza fuq it-tluq l-inżul tal-ajruplani, naraw per eżempju li fuq Maastricht irridu kien hemm ċertu għol li l-ajruplani jittajru fuq eh, meta mqabbel minn fuq l-art u meta jgħaddu minn fuq da' bliet. Irridu kien hemm istituzzjoni li titqis bħala medjatur Ek għandu jkun ir-rwol tal-Kummissjoni, ma mhux tiddeċidi waħedha. Jiena nemmenu iva li l-istorbju jista' jmardek, imma eh, l-biraħ kena politiki oħra nitkellimna fuqhom missejna wkoll ma dan il-punt. Ovvjament tista' tkun imħasseb dwar l-istorbju, iżda mhux bil-fors titteqret il-karozza pereżempju, Jiena entuzjast bħala sewwieq tal-karozzi, xort għandna bżonn il-karozzi, xort għandna bżonn l-ajruplani u dawn il-kurjers ta' FedEx pereżempju jew dawn l-ajruporti, l-ajruplani li jagħmlu tabija ta' prodotti u jwaslu għomna fuq l-adba tal-bibtana mill l għannar u ma komdi u ma importanti ma rridu naraw kif waslu ajruplani li ma joħolqux ħafna storbi. Grazzi għajte President, wasanna t-mim il-lista ta' kellima, kanna dibattitu importanti mhux biss fil-karozza, fil-karozzi u trasporti bl-ajru, hemm problemi kullimkien, anke problemi fir-rigward il-linji tal-ferrovija, hemm modi differenti ta' tabija, storbju differenti u aħna bħal Kumitat tal-Ambjent bħala suġġerejt irridu nagħtu ħarsa lejn dan u rridu nagħtu ħarsa wkoll l impatt tas-saħħa fuq il-projbizzjoni ta' titjiriet ta' billejt nistgħu nifhmuhom, speċjalment għal dawk li huma affettwati, iżda fl-aħħar mill-aħħar kull ma nkun qed nagħmlu li eh, nħallu l-problemi seħħu ximkien ieħor madwar id-dinja biss mhux ser solvija billi tnaqqasha fl-Ewropa biss u għalhekk xort għandek il-problemi li jfeġġu ximkien ieħor. Ma naħsibx li l-projbizzjoni hija laqwa triq qudiem hawnhekk. Irridu nsibu progress loġiku u ċar li diġà ksibna ħafna f'dan il-qasam, iżda xorta tem lok li kunem progress għaliex l-istorbju inaqqas il-kwalità ta' lajxin tal-ħajja ta' dak li jkun. Nara l ħat kien hemm vot f'Munich u hemmhekk eh, rajna li misser ikun hemm aktar runways li jkunu mibnija u l-problema kienet l-istorbju. Il-koll rridu tkabbir ekonomiku, involviment fil-iżvilupp ekonomiku, tkabbir ekonomiku, imma rridu eh, noqdu attenti, il-koll ħammorru bl-aeroplan ħafna minna meta nittemmu din l-aġenda u bat nħdu l-affarijiet bħala ovvi. Ma rridu niżnu l-affarijiet u nsibu bilanċ. Nadil issa rridu li eh, nisimma ma il-rappresentant tal-Kommissjoni, nadilek il-mikrofonu. Il-remarki tijak huma l-offol ta' diskussjoni, rridu niksbu l-aqwa bilanċ bejn l-interessi kollha u x-xewqat kollha u l-istennijiet kollha ta' ċittadini tagħna. L-ewwel net nixtieq nifraħ lir-rapporter Andres Perejo għar rapport tiegħu idejat interessanti ferm li kull ma nista' nagħmel huwa li ngħid l-idejat preliminari tiegħi x'in huma. rigward it-termin nista' billej, il-rapporter ħareġ bidejat tajbin kif nistgħu nestendu l-kunċett ta' partit interessati, eccetera F'dan l-intervent qasir minn ħati għaj nishtiq nifoka fuq il-punti ewlenin. Il-rapporter u shadow rapporters semmaw il-kunċett tal-aeroplani li l-iktar joħol u storbju fuq livell sproporzjonat. U għalek, il-kwistjoni hija li aħna nqisu Kif nistaw minn dal-kunċett namlu nħorġu miżura li hija l-iktar tajba fir rigward il benefiċċji u l-ispejjeż. Nistaw namlu domin għall-introduzzjoni ta' din il-miżura jew nitolbu tip ta' dawn it-tip ta' aeroplani ma jittajrux aktar, imma f'dan il-każ ma nkunux qegħdin inċaħdu l-awtoritajiet kompetenti li jixtiequ naqsu jew raznu l-istorbju minn miżura li tista' tkun effettiva fir rigward l-ispejjeż tagħha mbagħad ikonna noħorġu b'ħafna restrizzjonijiet li jaffettwaw anke dawk l-operaturi li ġew li kienu qed jinvestu bil-kbir f'ajruplani jipproduċu inqas torbju. U għalhekk dawn huma l-kwistjonijiet li għandna qudiemna. Kwistjoni oħra li tqajmet mill kelliema kollha kienet id-dritt għal skrutinju u s sussidjarjetà. Permettuli li Ntenni, l-affarijiet hawnhekk kif għamilna fil-Kumitat ta' Trasport u fil-Kunsill nappoġġaw soluzzjoni fejn waċar li l-Istati membri għandhom rwol mexxej biex jieħdu d-deċiżjonijiet. U dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu mill-awtoritajiet, mill-imħalfin, mill-proċess ta' medjazzjoni, ikunx ikun. U aħna napprezzaw li intom ilkom toħorġu bidejat kif nistaw insaħħu dawn il-varjetajiet jew firxa wisa ta' proċessi. Iżda rridu rwol ċar għal kommissjoni li tiżgura li l-passi kollha ta' dan il-proċess ikun ikunu rispettati. Jek nagħmel paragun. Per eżempju, dan huwa regolament mhux direttiva iżda aħna rridu nħorġu forma ta' riċetta. Jekk inti tagħmel restrizzjoni fuq il-livell ta' storbju mill joħroġ mill-ajruplani, tissegwi dawn il-passi u din hija riċetta. Tkun xi tkun is-sitwazzjoni jekk inti issegwiha jew le hija affarijiet tiegħek. L-Kummissjoni tintervjeni biss Eh, jekk ma segwix ir-regoli, jekk inti timxi iva, imma jekk inti tonqos mill-impenji tiegħek il-Kummissjoni mbagħad intervjeni. Dawk huma il limiti wkoll tal-dritt ta' skrutinju. M'għandha xejn x'taqsam ma' sustanza ta' deċiżjoni li tittieħed u m'għandix taqsam lanqas ma' livelli kollha li rridu nistabilixxu biex inħarsu ċittadini. Qed nitkellmu biss dwar il-proċess. Imbagħad nixtieq nwieġeb ukoll xi ħaġa fuq l-effiċjenza tal-ispejjeż u tal-benefiċċji u r-rimarki li l-Kummissjoni ma kienx qed tindirizza s-saħħa. Aħna nħeduha bħala ofji u din hija regolamentata mid-direttiva tal-istorbju ehm, ambjentali u l-istati membri huma obbligati li jagħtu għanijiet ċari. Aħna nixtiequ nsaħħu l-rabta bejn din id-direttiva li semmejt u anki azzjoni li tiġi imwasla grazzi għal din id-direttiva. U din hija r-riċetta biex nkunu nistaw innaqsu u ntaffu l-impatt tal-istorbju. Għalek naħseb li regolament huwa l-iktar strument Eh, legali tajjeb għax indika li huma l-atturi involuti f'dan il-proċess, jidentifika x'inhu ma drittijiet u l-obbligi ta' dawk l-atturi kollha involuti, iżżid trasparenza għal dawk kollha involuti, u dan jinkludi wkoll ċittadini li jgħixu biżwit rib l-ajruporti. Għalhekk il-Kummissjoni da serra fuq l-appoċ ta' dan il-komitat, nħarsu l-qoddim biex naħdmu ma' rapporteru ma'kom il-koll, lesti nisimaw l-idejat kollha interessanti li jintom semmejtu saħħa tan il-proċess jgħamlu jagħmlu iktar trasparenti għal dawk kollha involuti. Dawk li huma effettwati fl-aħħar mill-aħħar mill-storbju tal-traffiku tal-ajru u dawk kollha li jridu jieħdu l-ajruplan meta il-laqa tintemm. Grazie President. Grazie ħafna l-Kommissjoni. Issa nalqu billi naddi lura il-kelma l-rapporter tana u għandu l-opportunità li jagħti reazzjoni tiegħu għall kummenti u l-mistoqsijiet mill-kollegi jekk jogħġbok fidejk. Grazzi ħafna, President. Dak li nista' nagħmel huwa li sempliċement nirringrazzja lill kollegi kollha jukar u oħrajn għal kommenti li huma għamlu u naħseb illi dana jurina li Iva mexin fil-direzzjoni tajba. Għadin naqblu fuq diversi punti. Issa, jekk nittrattawx dan il-punt fil-Kumitat ta' Trasport jew bnadi oħra, xorta waħda rridu nifukaw fuq l-istess ħaġa fuq is-saħħa pubblika u l-ambjent u dinja l-ħidma tagħna wara kollox. Allora dawn iż-żewġ elementi rridu nqisuhom fil-bilanċ u rridu naraw li jkun hemm ir-rwol ta' partijiet interessati u tal-awtoritajiet lokali dawn l rwoli jiġu aktar iċċarati u anki li jkun hemm sistemi fejn wieħed jista' jwassal il-ment uffiċjali f'każ ta' storbju eh, eċċessiv. Iva mill-kwistjoni ta' terminals ta' bil-lejl jina għed, dana mux punt li wieħed jista jimplementa mod ġenerali, għalix dana jiddependi fuq iċ-ċirkostanzi individuali tal-kas. Iżda jista jkun li kunem soluzzjoni għal ċertu bnadi għalix ikollok fejn aeroplan jinżel bil-lejla xikun il-bot minn postijiet fejn ikunem id-djar. Jina vjaġġajt ħafna rajt ħafna aeroporti, pero tkellimt ma' ħafna managers ta' aeroporti u rajt li hemm eh, situazzjonijiet fejn din il-ħaġa ta' terminal ta' billej mhux possibbli. U hawnhekk nistqar illi ikkonsidrajt jekk indaħħaġ dan il-punt jew le, mbagħad eh, tajjeb li ndaħlu dan il-punt biex nisma' dibattitu, nisma' x'għandhom x'jgħidu jgħidu l-kollegi u niżgura li dak kollu li għandna bżonn niddiskutu eh, jitressa għad diskussjoni. U jiena issa kuntent bis-soluzzjoni naħseb se jkollna dokument tajjeb u qed nifhem li ekkul kas każ minn dak li smajt mill-Kummissjoni f'ħafna rapporti naraw illi il-parlament ikun irrit forsi jimxi iktar il-bot milli eh, qed tipproponi il-Kunsill il-Kummissjoni jew anki li milli jagħmel il-Kunsill. F'dan il-każ ippruvajna nofru pożizzjoni illi eh, iktar hija pożizzjoni tal-pubbliku in ġenerali. Mbagħad nippruvaw inqarbu din il-pożizzjoni mal-pożizzjoni tal-Kummissjoni tal każ Issa, il-fattu li għedin nirreferu għall-effetti tal restrizzjonijiet tal-istorbju u dan wara kollox huwa titlu tad-dokument. Iżda, naħseb dana jurina illi kollox huwa bbażat fuq l-istorbju. Aeroport ma t tniġġis tal-istorbju jew forsi um, ideja għal dak li jkun. Iżda jekk jiġri kumbat ovvjament hemmhekk jitlu fis-seħħ restrizzjonijiet f'każijiet bħal dawn. Edin nistennaw li kuna rizultat tajjeb u allura aħna għanna issa l-kompitu nikkonvinċu l-kollegi tagħna fil-Kumitat tat Trasport u naraw eh, nistaw fuq dan l-argument. Iżda irridu naraw il-punti li qed naqblu dwarhom jiġu inklużi mbagħad fid-dokument u għamilna kol titjib fuq l-informazzjoni, trasparenza, teknoloġija ġdida, s-saħħa, l-ambjent. Irridu naraw li dawn il-punti kollha jiġu kifettu kif dan huwa lan tagħna u jena smajt bil-reqqa il-kommenti ta'kom u nasib se jirna xinna grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal din it-taqsira li għadek kif tajtna ta' dibattitu Iva. Jekk għadek ikun provokattiv xi kultant, naraw li għed ikun ukoll aktar eh, jirna xilu aktar f'xogħlu. Allora nringrazzaw mill-ġdid il-rapporter, skadenza għal emendi huwa s-27 ta' Ġunju fl-ofsinhar fit-19 jew 20 ta' settembru niddiskutu l-emendi fil-Kumitat u mbagħad fil-10 u 11 ta' Ottubru nitkellmu dwar dan u huma mbagħad fit-trasport se jivutaw fis-6 ta' Novembru biex imbagħad ngħaddu għall plenarja dana kollu jgħaddi għall plenarja f'Diċembru u dana li kifet jiġi diskuss fil-plenarja f'Novembru. U allura morru lura sal-19 Punt numru 19 fuq l-agenda tagħna. L-impatti ambientali tal-attività tal-istrazzjoni tal-gas tax-xejl u taż-żejt tax-xejl. Il-rapporter, il-kollega Sonic. Effizienzgründen wird mir mitgeteilt, weil wir wollen ja ein Ressource. Biex għalfini ta' effizienza. efficienza, ċajdu eh, li li eh, anki fil-ħidma tagħna rridu kun effiċenti u allura jekk joġobkom sommu dan id-dokument, ġifiri dokument tal-emendi, jekk joġobkom tħalloħxaw id-dokument, ħuduh ma'kom Ġibu dokument tal-emendi darboħra li niltaqgħu biex ma noqogħdux nerġgħu eh, nistampaw kollox mill-ġdid biex eh, ukoll nagħmlu ftit tfaddil fuq ir-riżorsi tagħna wkoll. Mela ngħaddi l-kelma issa l rapporter Mbagħad eh, nara min jixtieq jagħmel l-interventi wara l-introduzzjoni mir rapporter kifet jiena mbagħad naqra l-lista ta' eh, kellima u nibdew id-dibattitu. Mela, Boguslav Sonik fidejk jekk joġba, biex tintroduċi r-rapport. Grazzi ħafna, grazzi President. Jiena rċevejt 166 emenda r-rapport u bekk nirringrazzjakom il-kol għall-isforzi ta'kom u anki tal ħejjejtu l-emendi u l-kommenti ta'kom u kol. Diversi emendi jappoġġaw il-linja ġenerali tal-rapport tijaj, ovvjament jena u kol irċevejt xie emendi li jistawi jkunu li jisemlu ħafna sens fis sens ukoll illi jixtiequ li jkun hemm projbizzjoni b'mod ġenerali tal-esplorazzjoni tal-gas xejl jew inkella l-inqas ikonna lista ta' sustanzi potenzjali eh, li eh, ikunu meqjusa bħala perikolużi fl-estrazzjoni, fil proċess ta' estrazzjoni. Iżda, kwistjoni ah, ewlenija hawnhekk il-fossil fuels konvenzjonali jew mhux konvenzjonali anzi jien hawnhekk se nipprova nidħol fil-punti ta' kompromess. Irridu nużaw ir-riservi tagħna biex l-Unjoni Ewropea tkun aktar indipendenti minn provvista esterna. Dan huwa dibattitu li ilu s-saddej hawnhekk eh, f'dil kamra il-roadmap tal-enerġija għal-2050. Eh, aħna mek naraw illi dan il-gas partikolari huwa importanti għall iżvilupp tal-settur enerġetiku għaliex bekk anki innaqsu l-emissjonijiet. Irridu nirrevedu il-leġislazzjoni eżistenti fuq livell Ewropea Ewropew u anki fuq dak nazzjonali biex bekk dana kollu jiġi implementat aħjar. Għanna u koll namlu lista ta' laqwa prassi, ikonna mekanizmi ta' monitoraċ u koll, u insemmi u koll li tleġġe kien hemm pożizzjoni simili li ttieħdet mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija fi Pariġi u dina prezentat il-lista tagħha ta' prassi tajba meta niġu għall-esplorazzjoni tal-gas tax xejl. Dana jfisser allura illi irrid ikonna standards għoljin ħafna ta' sigurta, trasparenza f'dak li nagħmlu kif ukoll trasparenza fl-operat ta' dawk involuti, negozji u l-nin involuti għanna xi esperjenza għalix l-istess ħaġa applikat ukoll kol meta diskutajna rapport dwar l-esplorazzjoni ta' zejt wara id-diżastru fil-bajja ta' Hudson. Kif ukoll il-kwistjoni tal-fluidi li jintużaw u sustanzi li jistaw ikunu ta' periklu u li jintużaw eh, dawn u koll ma' msemmija fil-rapport. Insemmi koll il-bżon li nużaw inqas ilma fil-proċess ta' tħaffir u anki li kunem riċiklaċ effettiv tal-ilma, ġifiri dan konna tip ta' riċiklaċ ta' tip closed loop u biex bekk ma jkonnix eh, kontaminazzjoni minn sustanzi perikolużi. Umbat u koll għanna dialogu għan jgħetix li kunem dialogu ma' komunitajiet lokali. L-esperienza li kena sissa u ritna bitċar illi Wata sew faċli illi wieħed forsi joħloq biża zejda u forsi wieħed jorbot wis fuq l-emozzjoni ta' dak li jkun involut. U allura minn flok, jekk ikonna dialogu eh, u f f'suppost u tixxu trasparenza, nevitaw din is-sitwazzjoni. Dan huwa punt li nsemmi fir-rapport tkun xaġa tajba eh, kiku kena kampanja ta' arfin, website fejn l-informazzjoni kollha tkun eh, disponibli, ikun hemm monitoraġġ kontinwu ta' autoritajiet ġeoloġiċi involuti kif ukoll eh, dawn il-dan il-mortraċ isir fil-post fil-proċess kemm qabel ma jibda tħaffir kif ukoll wara li dan jiġi fit-tmiemu dan il-proċess. Dak ukoll li huwa punt ieħor li huwa importanti jew possibbli huwa li wieħed iqis ukoll anzi li jiena lest illi naraw illi konna kompromess fil-qasam tal- ilma u il-bżon ta' riċiklaċ ta' l-ilma wara it-ħaffir biex innaqsu l-ammont ta' ilma li intuża. Il-sustanzi ta' kimika li jintużaw kif semmejt li jistaw jintużaw fil-taħlita għeddin nitkellmu dwar wieħed sa' tlieta fil-mija tas sustanzi fit-tfaddil tal-facturing fluids u dan jfisser illi eh, xifit jowis l-ilma huwa pur iżda xorta rridu nirreġistraw din is-sistema b'mod adegwat biex il-lista ta' sustanzi kollha tkun disponibbli. Punti ieħor li għanna naħdmu eh, fuqu huma kifet il-prassi tajba, laqba prassi, nimminimizzaw ir-riski, kif ukoll eh, naraw illi il-negozzi involuti jamlu tajjeb għal eh, għall-element ta' tniġġis u anki għal dak li għandu xaqsa mill leġislazzjoni ambientali irti konna valutazzjoni ta' impatt u revizjoni u kol ta' leġislazzjoni nazzjonali. Din hija xaġa importanti ħafna hemm xi stati membri naf illi jkunu eh, huma mħejja sa minn issa sabiex ikollhom supervizjoni sħiħa u jiggarantixxu konformità totali mal-ħtiġijiet ta' sigurtà, speċjalment pajjiżi illi ma' lesti illi tassew eh, ikollhom eh, parti fil-proċess. Nittama li insibu u kompromess u niftakru illi l-standards ta' sigurtà tas saħħa ma tassew importanti iżda minnaħa l-oħra wkoll u importanti huwa l-esplorazzjoni tar-riservi li għandna u allura nittama illi bekk nkunu nistgħu innaqsu l-emissjonijiet għall-Unjoni Ewropea u għad-dinja. U bekk is-sigurtà tal-enerġija tagħna wkoll titkattar. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Sonic għal din l-introduzzjoni. Issa qabel ma ngħaddi l kelma li shadows għandna l-lista ta' ismijiet. Judith Merkis. Is-Sinjura Merkis, il-kollega Szymanski u Esther de Lange. Il-Signora Resbach. Chris Davis. Iktar? Għasab daqsek. Mela, Signora Prodi, Sir Brendan Langer, Rosbach, Sir Davis, fos l Mela, nala il-lista u nibdew bix shadows kifet Linda McKevin jogħġbok. Grazzi. Mela, se jkun l ewwel laqta shadows illum biex nippruvaw nsibu kompromess. Iżda wara li rajna l-emendi naħseb illi Nistgħu nsibu eh, kompromess. Iżda ovvjament hemm femi differenti għal dawk li tassew jħobbu x-xejl gas u jgħidu li din hija xi ħaġa rivoluzzjonarja li se tkun ta' soluzzjoni għal problemi kollha tagħna u mbagħad għandna oħrajn li forsi jsibu ruħhom fi triq tan-nofs u dawn jisqu li għandna noqogħdu attenti din it-teknoloġija fl-ħar mill-ħar tfisser li ma nafux eżattament x'riservi għandna u fl-Ewropa m'għandniex sfruttament ta' dawn ir rizorsi bħalissa. Hemmx esplorazzjonijiet f'pajjiżi li għaddejn bħalissa u dawn l-esplorazzjoni tal-każ ħolqu terremoti żgħar u dan wkoll ġi maħluq ukoll mill-taffira l faham Iżda noqtu attenti għaliex il-gvern Eh, tar-Renju Unit ma jafx eżattament x'inhu l-potenzjal għal gas tax-xejl u għadu ma milx ukoll valutazzjoni ta' sitwazzjoni. Allura hemm xi dubi dwar dawn ir-riservi kemm akbar wara kollox. Għandna xi mendi li jgħidu li dan dinja teknika li ilha tintuża u mhix problema sa mhux veru. Jiena eh, naf illi kien hemm punt li qalu l-iva, it-teknoloġija li teżisti iżda le, ilha forsi 10 snin din teżisti u rridu kunu onesti dwar dan il-punt. L-emendi tiegħi rridu allura illi jirreflettu il-dak li smajna mill-workshop mill komissjoni hemm diversi studji għaddejjin. Seri, studji seri għaddej mid-DGs tal komissjoni dawn għadhom ma ġewx ippreżentati, se prezentati preżentati aktar tard din is-sena. U sakemm ma naslu għalihom dawn l-istudji kif nistgħu nieħdu pożizzjoni dwar il-gas ta' xejn. nix il-kompetenza lanqas li waqfu seti membri illi eh, jagħmlu affarijhom iżda ovvjament irridu nisimgħu naqraw dawn l-istudji u naraw jekk nistgħux niskopru xaġa ġdida. Sur Sonic qed jgħid l-indipendenza tal-enerġija hija importanti iva iżda hemm mezzi oħra kif inkunu indipendenti ehm, dawn il-sorsi ta' enerġija rinnovabbli wkoll li nistgħu investu fihom dak u kollu importanti fil-fema tiegħi u li l-impegni tagħna tal-bdil fil-klima dan ukoll irdun issu meta nirreferu għal dawn lejum ta' l-enerġiji eh, ġodda għandna koll ħtiġijiet vinkolanti biex innaqsu il-carbon footprint tagħna u allura jina nishtiq li nizguraw li kulunka pajjiż illi jaqbat it-triq ta' xelgas jgħid illi dana kollu kif se jorbot bat mal-miri tiegħu tal-klima Ovvjament il-kwistjoni tal-ambjenti eh, iva rridu nuqdu attenti għalihom għaliex hemm ukoll involuti t nġis tal-ilma. u Rridu wkoll analizzaw l-ilma tal-pjan u ma rridx li fondi pubbliċi eh, jitlu fl-investiment fl-esplorazzjoni għax xell ovvjament dawn huma kumpaniji li għandhom ħafna flus jekk iridu jagħmlu riċerka, jistgħu jagħmlu riċerka huma. Allora noqogħdu attenti fuq dan. Ovvjament u koll irdu nizguraw eh, eh, li noqdu attenti għal kimika li tintuża. Iva, mill-kwistjonijiet tal-kimika fl-ilma forsi jemmek insibu xie kompromess, iżda dwar l-oħrajn, punti l-oħrajn ma nafx. Intqal illi wa itħaffir għal faham ħoloq xi problemi u għaddejna. Iżda wkoll ifisser illi kenna niddedikaw ħafna flus għal problemi li ġew mill-ħafira għal-faham. Jina ġeja minn reġun fej konna nħafru għal-faham u fil-passat il-gvern kellu u koll ehm, jitfa fuq u trajt kollu pala rizultat ta' tħafira għal-faham. U għallura hemm il-problemi mbagħad ta' tniġġis tal-ilma eh, u problemi kollha assoċjati. Allura jekk inkomplu ninvestu f'din it-teknoloġija irridu jkunu il-kumpaniji li investu mhux il-pubbliku u li huma jerfaw xi responsabiltajiet involuti u għallur hemm ħafna punti x'niddiskuti, ma nannix naġlu. Dan kien il-messaġġ ewlieni mill-workshop mill-kollegi Amerikani, jidher li l-workshop kien f'Pennsylvania fejn għandhom il-gas tax-xejl, iżda issa qegħdin jagħmlu leġislazzjoni 10 snin wara li beda l-proċess u tawna l-parriri li aħna noqdu attenti, u allura għanna noqdu attenti qabel ma niddew ehm, dan il-proċess. Signor Lepax. Grazzi, Sir President. Jena naqbel ma dak li għadha kif għaltinna Linda rrid nibda illi dan huwa suġġett li jinteressa ħafna li ċittadini tagħna il-mobilizzazzjoni tal-ċittadini tagħna huma hija qawwija u hija informazzjoni li, li forsi uh, informazzjoni sbaljata li permezz se solvu il-problema. It-tieni huwa indispensabli illi aħna nsaħħu il-qafas leġislattiv kif qalet Linda hija responsabilità tagħna li nagħmlu dan huwa indispensabbli. Iridu wkoll eh, eh, ma noqodux nemnu ta' kollu li għajdunna per eżempju l-indipendenza enerġetika jridu nkunu nafu l-ewwel net kemm hemm minn dan it-tip ta' gass. Umbat, hemm ukoll mezzi ħafna iktar moderni kif aħna niżguraw l-indipendenza enerġetika tagħna billi nużaw iktar u ninvestu iktar fl-enerġiji eh, li jiġġeddu. Mbagħad l-ekonomiji bażati fuq il- Eh, karburanti fossili, Rio Jurina eh, l eh, dizastru sħiħ u aħna ma rridux nibqaw fil-kontesta ekonomija bazata fil-karburanti fossili, u illi aħna u fondi pubbliċi fuq dan il-shale gas u għabis illi nkomplu nibqaw fejn aħna ġifiri nkomplu ninvestu fl-ekonomija bazata fuq il-karburanti fossili li studju illi tala il-komitat tana li ħarġet ħarġ fil 2011 li nifankina li kiena nishtiq illi il-leġislazzjoni tissaħħaħ l-ewwel qed irid napplikaw il-prinċipju tagħna prevenzjoni, prekawzjoni. Mbagħad irid bżonn ukoll il-Kummissjoni tgħidilna kienu possibbli qabel l-2012 it-tisħiħ ta' reġislazzjoni f'ċerti joqsma eżistenti. L-ewwel id-direttiva tal-IPPC ġifiri eh, l-estrazzjoni ta' xel gas un bat l-evalwazzjoni ta' impatt fuq l-ambjent li tkopri l-speċifiċità ta' tħaffir u tal-estrazzjoni u mux tal-estrazzjoni biss tal xel gas. It-tielet net il- eh, tkissir idrawliku jrid jidħol fl annest tlieta ta' direttiva ta' responsabilità ambientali u jina smajt eh, dak li qal is-sur Sonic fuq minn inġe saħalla sem bżon li l-operaturi eh, jitu jatu garanziji finanzjarji għal dakollu li huwa għandu xaqsa mal-ambjent u ma' responsabiltajiet ċidili biex iħarsu jagħmlu tajjeb għal kull tip ta' inċident li jista' jinqata' li jinqalla sabiex ma jkunx tfaħar mill-aħħar iċ-ċittadin li jrid iħallas Umbat il-tkissir idrawliku eh, rridu jkun klusu kol fil-direttiva dwar l-iskart, umbat il-kontroll eh, regolari tal-pajpijiet biex kemm jista' jkun nevitaw li jkun hemm ehm, tnixxija jena samnek qed nitkellem taħt il-kontroll tal-kollega tagħna Sur Zib, direttiva ma tinnix il-dritt illi aħna Eh, nizaw dan il dan l-ilma li jintuża fit-kissi l-idrawliku u hemm ukoll it-tossiċità tal-prodotti li jintużaw mbagħad il-gas tal-xejl mhux xi soluzzjoni maġika mhux biss ħallina fil-ekonomija bażata fuq karburant fossili imma m'għandix eh, memx su għal sottoprodotti jumejn ilu kena konferma illi fil-Polonja mhux se jkomplu eh, b'din l-esplorazzjoni għaliex m'hemmx kwantità biżejjed li tiġġustifika din l-azzjoni. Aħna ma rridux illi għal ftit rizorsi aħna nkunu qegħdin imbagħad nagħmlu ħafna ħsara fuq l livell komunitarju u jiena niddefendi emenda ta' moratorium meta wieħed iqis ir-riski gravi għall-ambjent u għas-saħħa li eh, ġib maħa eh, ġib miegħu tkissir idrawliku aħna nixtiequ li ma jkunx hemm dan it-tkissir idrawliku li jkun hemm moratorium fuqu. Saw kemm dana isiru iktar jinstabu tekniċi oħrajn li jkunu inqas riskjużi kif qalet il-kollega tagħna għatna qed nistennew l-istudji u sakemm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 Skużawni, se jkolli nżom ċertu ordni fil-lista. President, l net jena nifraħ li l-kollega tana Sonic għalli folja aħna ma naqblux ma' rapport tijaw għalli xina etnajt eh, għax xiswa dal-rapport għal xiex sej servi eh, eh, kull pajis irid jazellu kif se tkun taħlit enerġetika tijaw. hija ħaġa normali imma bżonn illi dan ir-rapport ħares il ċittadini Ewropej kollha u li dan ikun ukoll koerenti ma' lażliet li huma għamlu fuq livell Ewropew hawnhekk qed naħseb fuq il pakket fuq il-klima u l-enerġija. U issa dwar dak li qalet Linda McKevin u Corinne Lepage. Għaliex imbżon illi ma jqodux jajdunna minn kollox u jajdunna ħmerijiet. Aħna qed naraw li r rapporta qed jgħid irridu nsaħħu leġiżlazzjoni biex inħarsu lill istati membri kontra ir-riski ta' dan l-estrazzjoni tal dan il-gas, xel gas u li dan għandu jkun inkluż fil-direttiva dwar l-impatt fuq l-ambjent. Dini ħaġa indispensabli għaliex xallissa irridu eh, niproduċu iktar minn 500.000 metru kubu kullum, kuljum. Issa, jider li minn dan it-tip ta' gas hemm inqas kwantita' inqas jew qed tiġi ta' kwantita inqas. It-tieni ħaġa li aħna naqblu miegħu qed jgħid li hemm bżonn li jkun hemm applikazzjoni stretta ta' regolamentazzjoni leġizlazzjoni eżistenti b'mod partikolari dik dwar l-ilma. Issa il-Polonja qatt ma trasponiet eh, id-direttiva kif suppost u mandiċ laqqas program nazjonali dwar kwalità tal-ilma, issa kif jistaw setaw jawtorizzaw il-tħaffir għal dan il-gas jekk ma kienxem punti ta' referenza, ma kienxem segwitu xini responsabilta għawnek tal-operaturi. U eh, kif diġat għal aħna għadna għedin nistennew ħafna studji, studji tal-Kommissjoni, Envi, le il-Kommissjoni tal-DG Envi eh, dwar ir-riski tas-saħħa u fuq l-ambjent u l-impatt fuq il-klima. Aħna naqblu li għanna najdu li kunem moratorium fuq it-kessir idrawliku u fuq l-esplorazzjoni u l-użu imma dawn sakemm eh, l-istudji ma jkunux ħarġu mbagħad aħna ċempilna lill-Aġenzija Amerikana għall-Ambjent eh, fl-aħħar ta' din is-sena se jkun hemm l-ewwel abbozz u mbagħad fl-2014 ikun hemm ir-rapport aħħari. U min ikta aħjar minn l-Istati Uniti jistgħu jagħtuna formazzjoni dwar din eh, eh, din l esperjenza ejjew ma nħaffux, ma noqodux naġlu għax il-qattusa ġelija dejjem friħom jagħmlet. Issa aħna ma naqblux fuq ċerti punti għaliex mumiex minnom jew mhumiex preċiżi għal konfużjoni li qed issir bejn is-simulazzjoni idrawlika u mbagħad it idrawliku. Is-simulizzazzjoni idrawlika hija tintuża għal ħafna eh, snin, imma it idrawliku kwestjonijiet ta' pressjoni kwantità ta' ilma u prodotti kimiċi. Issa dwar il-pakket tal-favor il-klima u l-enerġija, aħna rridu kunu korrenti mal-politika tal-Unjoni Ewropea ma nistawx najdu issa qed naraw rjow 20 eh, hawnhekk eh, ngħidu rridu naqsu il-gassijiet b'effett serra u issa qed jgħiduna li tkissir idrawliku propju minħabba li hemm l-emissjonijiet tal-metanu li għandu eh, l-istess effett tal-gassijiet b'effett ta' serra mbagħad qed ngħidu illi aħna issa qed immorru kontra dak illi għadna li se nagħmlu qabel kif nistgħu ngħidu li l-Unjoni Ewropea trid tiffinanza eh, din il-tfittxija għal teknika ħjar ta' tkissir idrawliku. Aħna ma bnix illi maħni se nużaw kemm jista' jkun iktar il-karburanti fossili jekk l-industrija tkompli tagħmel hekk, e, e, ħalsu huma mela. Issa, daw li qegħdin ifittxu eh, dan il-gas ta' xejl qed jgħidu hemm ħafna riservi fl-Ewropa jiġifieri din se tkun is-soluzzjoni għal kollox se nsibu eh, mezz kif inkunu indipendenti. Issa, ejjew fitxu eh, l-esperti indipendenti, il-ġeologi, qed jgħidulna li fil-fatt ir-riservi huma ħafna inqas Eh, sabu ftit, fil-Polonja sabu ftit fil-fat eh, riservi li kienu ta' kwantita li setaw fil-fat jużawhom u jikkommerċjalizzawhom bżon li nużaw eh, is-sens ta' responsabilta' Anki di kwestjoni ta' garanzija lix dana morru lura dak li ġara meta kienu qed għal faham. Meta wieħed jibda juża din is-sistema ta' tkissir idrawliku jiġifieri li se jkun hemm il- il- Eh, fil-font ħafna u dan jista' jwassal għalt nidġis anki tal-ilma eh, il-li hija taħt l-art u l-konsegwenzi ta' dan jistgħu nistgħu nħossu kied 20 jew 30 sena wara. Unbat aħjar nilqaw minn qabel kontra dawn l-affarijiet għax imbagħad dejjem fl-aħħar mill-aħħar ma' ċittadini tagħna li jkollhom ibatu. E bżonn li jkollna rapport bilanċjat, irridu nħarsu ċittadini Ewropej. Um, ma rridux noqogħdu noħolmu li se nkunu indipendenti, iva dawn il dan il-xejl gas huwa e, eċċellenti, imma jekk se jkun hemm effetti kontraproduttivi fuq il-kwalità tal-arja, tal-ilma, fuq is-saħħa tal-bniedem u anke fuq il-bidla fil-klima. Għalhekk jiena naħseb illi il-kontributi tiegħi se jtejbu dan ir-rapport. Vielen Dank, Michelle Rivasi. Als nächstes hat dann... Grazie. Konrad Szymanski issa. Isem kollega jħar. Għanna grupp fi zjara mill bavaria u mistidna mill-Nervali Reisberger. nil għaw komawnek. Tkellimna dwar ehm, Iva kif konna tinnajdu il-kollega Michael Callen huwa Shadow u talabni nieħu postu hawnhekk fil-laqa tal-lum u nissottometti il-fema tal-ECR dwar din il-kwistjoni importanti. Dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar sentejn, jiena ħdimt fuq il-karburanti fossili mhux konvenzjonali Eh, fiħdan dan il-komitat, anki fil-komitat ITRE. U għat malt għajt ma persuna illi tixti illi bximot tixti tnaqqas l-standards eh, Ewropej jew il-liġijiet Ewropej. Al kontrarju, irridu nżommu ma li standards u r-regoli li għanna li l-ħna li smajna l-lum hawnhekk fil-kamra qegħdin jgħidu l-istess ħaġa, ġifiri ħadd m'għandu monopolju fuq il-ħarsien ambjentali u għallu rridu niżguraw li regoli relevanti ninkunu eh, konformi magħhom il-ħarsien tal-ilma tal-pjan kif ukoll il-proċessar tal-ilma riċiklat, kif ukoll użu tajjeb ta' elementi ta' tħafir u l-bjar u anki il-proċess ta' investiment u trasparenza ta' teknoloġija użata. Dawn huma l-punti illi aħna il-kol kemm aħna eh, napoġġawo. Jiena nħoss illi nixtiequ naħdmu sabiex insibu kompromess komuni biex l-argumenti kollha li jiena semmejt jitqisu. Meta na, naqra l-emendi, u nafu li hemm diversi mħafna, jina għandi l-impressjoni li mhux kollha huma kostruttivi, xi wħud minnhom jidhirli huma mmexxija minn ċertu ideoloġija li jinjoraw kemm l-evidenza xjentifika kif ukoll il-prassi tal-investituri mhux biss mill-Amerika iżda wkoll mill-Ewropa, investituri li dejjem huma aktar viżibbli fuq is-suq. U f'dan il-grupp ta' emendi naraw illi eh, jisom għedin jipruvaw iħedġuna jew anzi jissottovalutaw il-valur ta' dan il-karburant il-ġdid u jiddiskriminaw kontra din it-teknoloġija l-ġdida. Bħalissa għedin fi stadju ta' zvilup dan il-qasam, iżda xorta waħda hemm tama tajba u bażi għal diskussjonijiet anki li l-in mill-Ewropa. ma naħsibx li għanna naqblu uh, ma tali ideologija unħallu tirbaħ. Hemm argument importanti ħafna li niftakru. Il-kritika u l-ostilità uh, lejn il-gas ta' xejl, uh, dawn insibuhom um, dawn huwa punti ġejjin minn poli, min politiċi illi jixtiequ li iva naqsu l-emissjonijiet, iżda l-argumenti teknoloġiċi u kol jajdunna u juruna illi bazikament memx mod aħjar kif innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 milli nżidu l-użu tal-gas fl-industrija, fl-ekonomija, kif u kol eh, fit-taħlita enerġetika tagħna, speċjalment fl-Ewropa naraw illi dan huwa xenarju eh, ġdid wieħed ottimista li wieħed irid jitqis iqis u anki li jimxi favur l-argument ambientali u għalek dan huwa il-waqt fejn wieħed japprezza il-valur ekonomiku tal-gas. Gas li jista tassew isir part integrali minn eh, u li kollu part importanti fl-imkien ma oqs moħra importanti hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa, l-Onorevoli Vils. Grazzi ħafna. Illum u matul il-workshop tkellimna ħafna dwar il-miżuri ta' sigurtà teknoloġija, riski, l-opportunitajiet iżda l-argument li nibqaw nisimaw u dak li aħna nafu mid-diskussjoni tal-enerġija atomika, ġifiri il-gas ta' xejl u eh, sors ta' enerġija li jgħina naslu għal bidla fil-qasam tal-enerġija, iżda l-gas tax-xejl ukoll qed jispjega eh, xi ħaġa dwar teknoloġija tal-passat punt li jifoka fuq il-karburanti fossili u dan allura mhuwiex eh, proċess li tiħares lejn ġejjieni minflok bidla fil-enerġija dawk li jidu jużaw il-gas tax-xejl jix jixtiequ eh, jagħmlu estrazzjoni tal-aħħar ftit riżorsi li għandna tal-enerġetiċi. Fl-aħħar mill-aħħar is soċieta se tħallas minħabba tniġġis, is-saħħa u anki tniġġis tal-ilma tal-pjan. Mhux veru eh, meta jgħidu illi eh, mhux se jużaw teknoloġija ġdida. Iva, il-fracking ilu eh, jintuża, iżda teknoloġija li tintuża bħalissa fiha ħafna iktar riski minn metodi tradizzjonali ta' esplorazzjoni u wieħed l allura joħloq dawn l-esplużjonijiet biex jifret il-ġebel fejn aħna mbagħad insibu l-gas tax-xejl. U allura l-approċċ ta' rapporter ta' disappunt x'taqt insemmi punt. Il-predizzjonijiet tal-gas tax-xejl abbażi ta' tbassir tal-kumpaniji rajna illi fil-Polonja kien hemm tibdil l-isfel tibdil sostanzjali f'pajjiżi l-awtorità l-materji primi għalinna illi parti zaħira biss 13% biss jista jiġi estrat u dan rajni ukoll fl-Istati Uniti. Xtaqt kiku eh, nara fil-rapport referenza għal fatt illi l-impatt ambientali tal-fracking huwa għar meta nqablu ma' metodi oħra. Hemm referenza għal finanzjament, għal anzi studji tal-finanzjament naħseb din l-industrija mandi bżon sussidji f'dan il-qasam. Umbat, kien hemm referenza wkoll għall-użu tal-ilma li l-użu mhux tant ħażin, iżda m'aħniex qegħdin nirreferu għal perikli għal dawk li jaħdmu fis-sit. Paragrafu 21 ukoll naraw li hemm talba l-informazzjoni, anzi kampanji ta' informazzjoni sabiex ikun hemm fiduċja eh, fost il-poplu f'dan il-proċess jider illi allura dawk involuti għandhom jiġu eh, b'xi l jaddinnadulhom ħafna informazzjoni żejda forsi aktar mill-li jixtiequ u nirreklamaw il-fracking. U ma nitkellmux fuq ir-riski reali ma naħsibx hawnhekk li għandna npenġu xi stampa sabiħa tas-sitwazzjoni għaliex il-poplu huwa qed jinkwieta eh, dwar se jiġri fil-viċinanzi ta' djarhom ma jridx ikollna il-fracking kontra ir-rieda tal-awtoritajiet lokali u komunitajiet involuti. Dan ir-rapport huwa ta' parti waħda biss u mhux aċċettabbli mill-ġdid ngħid illi l-isfruttament ta' dawn il-rizorsi tal-gas ta' xejl u ta' zejt ta' xejl hija xi ħaġa riskjuża. Iva suppost hija teknoloġija ġdida li għawdi li tavvanzana iżda ma nistawx aħna nużaw it-teknoloġija weħeda biex dana kollu jkun tassew bla periklu. Fil-qosor xtaqt nirreferi għal il-lobbying intensiv tal-industrija, xaġa mux tas-soltu li għati seħ fil-parlament, jina naħseb li dinija kol xaħġa dubjuża. Aħna bħala deputati u kol għanna naħsbu xifti dwar eh, jekk lobbying ta' parti waħda biss hija ta' sew ħaġa li timxi skont l-attivitajiet tagħna bħala demokratiċi. Is-Sur Ġimanski issa. President, kollegi, jena xtaqt nitkellem dwar il-rapport u l-kol naprezza xol tar rapporter din il-ħidma u kien il-frotta ħafna sforzi iżda wkoll ħafna emozzjonijiet involuti għaliex huwa suġġett importanti importanti għal-ġejjini eh, tal-industrija enerġetika tagħna, iżda rridu wkoll nifmu illi x-xogħol li sar sissa id-dibattitu eh, ma tantx qegħdin juruna illi għalissa għanna nkunu tant radikali u tant negattivi. Jina naħseb illi fi xol ta' rapporter sissa rajna illi Sur Sonic jgħat tassew iqis il-femiet kolla, il-bizat kolla espressi, iżda jishtiq u koll jiprezenta ċerti opportunitajiet u tamiet involuti din it-teknoloġija il-ġdida u f'dan il-rizors il-ġdid. U għallura jina sorpriz nismi nisma femiet radikali bħal kellima ta' qabli. Jina naħseb illi għanna najdu l-affarijiet moċċar Iva, nistaw ndawru l-argument ta' taħt fuq. Meta nitkellmu dwar il-lobbying, nistaw nitkellmu wkoll dwar lobbying li qed isir jew jitressaq minn negozji li huma kontra dan il-karburanti dawn it-tip ta' karburanti fossili. U allura forsi għandna immexxu tassew id-dibattitu fid-direzzjoni tajba. Ċertament hemm element ta' biża hija xaġa naturali li kull ċittadin persuni li jgħixu fl-Ewropa li dawn ikunu iva qed jibbiżaw xi ftit u huma jibbiżaw mill-enerġija nukleari u forsi mill-emissjonijiet tal-diossidu tal-karbonju jistgħu wkoll jibbiżaw bit-tiġġis tal-ilma. Ra faċli li wieħed eh, jieħu vantaġġ minn din il-biża u b'dek tista' inti allura twaqqaf kull deċiżjoni nistgħu nieħdu hawnhekk. U allura Naħseb li għanna nkunu aktar miftuħajn lejn eh, l-idea ta' kompromess u ċerti emendi forsi mumiex edin eh, eh, forsi ġaluna nistennew xiftit iżda għansi, edin ġaluna nifqul u nwaqfu l-argument għal kollox. Irridu nqisu l-fatt ukoll li huwa importanti illi nqisu li t-teknoloġija hija alternattiva importanti għat teknoloġiji li nitsu qed nirreferi għal pajjiżi stess. Aħna nibbażaw ħafna enerġija tagħna fuq il-faham fil-Polonja. Għamilna ħafna progress, għamilna ħafna sforzi investejna wkoll fil-qasam e, dawarna l-ekonomija tagħna ta' taħt fuq wara l-waqt tal-komuniżmu u għatfadilna ħafna xogħol x'namlu. Meta nisma' lura ċertu kummenti radikali bħal dawn, jina jisni qed jisni nħossni qed floba tal-futbol referi jurini karta ħamra u allura tassewrdu fitxu il-kompromess hawnhekk. Nifhem illi l-ebda korup ikun forsi sodisfat 100% fl-aħħar mill-aħħar, iżda l-adozzjoni ta' ħafna minn dawn l-emendi li bażikament jeqirdu il xogħol li sar sissa ma jsirx fl-ispirtu ta' kompromess. U allura mill-ġdid. Grazzi Sur Sonic għax-xogħol li għamilt u naħseb li l-opportunitajiet u t-tamiet għandhom jelbu l bizat li eh, li ma nix ninjoraw, ma nix iżda nkunu gwidati biss mill-biża, nafu li hemm teknoloġiji li huma neutrali f'termini ta' effetti negattivi, speċjalment meta niġu għal karburanti fossili. Ken na l-istess problema meta tkellimna dwar il-karburanti fossili li nsibu fil-qiegħ tal-baħar. U allura Jek issa tistennew illi nistaw inneħu kompletament il-riski involuti, eh, nkunu għedin nġibu ruħna b'mod eh, innoċenti wis. U għallura rridu namlu l-mutana biex naraw illi nimmina mizzaw il-riski involuti u nittama li dana kollu sejjim l-Europa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nisimaw kelima l-oħra li talbu jamlu intervent qabel xejn però nilqa kollega ġdid. Il-kollega Banki mill-Ungerija. Jina tkellimt miegħu bil-Ġermaniż u jifhimni. Nilqawk mill-ġdid hawnhekk fil-kumitat u aħna nitu pjaċir naħdmu miegħek fil-ġejjieni. kollega Summer. Grazie ħafna, President. L-ewwel nett. Nirringrazzja l sur Sonic. Naħseb dan huwa rapport eh, importanti fuq suġġett diffiċli. Ma naħsibx illi dan qed jiġbed parti waħda biss kif intqal, għal kontrarju. Dan huwa dinja bażi eċċellenti biex tasew infittxu kompromess u nsibu kompromess li dejjem wara kollox nippruvaw insibu fil-Parlament. Iżda minkejja dan, meta niġu għal fracking, jina mekk eh, edha bejħaltejn. Jena naf illi minix wahda illi minix wahda kontra teknoloġija jena inġinier u għallu inġinier u l jena lista naċċetta teknoloġiji ġodda iżda pal maġġoranza tal-poplu, tal-ċittadini li rridu wkoll iqisu l kussjoni tal-franking. Jena ma tantx jiena kontenta b'din it-teknoloġija. Jena eh, wis nibza mill-kimika involuta eh, f'din it-teknoloġija, mhix kwistjoni li wieħed jagħmel l-estrazzjoni tal-gas, għaliex hemm teknoloġija biex dan iseħħ. Għandna ħafna wkoll esperjenza fit tħaffir anke fil-Ġermanja u jiena ġejja minn reġun fejn isir tħaffir ta' dan it-tip f'pajjiżi. Issa minkejja dan. Jiena imħasba ħafna dwar l-użu tal-kimika fil-fracking nibsa illi se naħolqu problemi għalġejjeni. U nafu tajjeb ħafna illi għanna ħafna impatti negattivi minħabba dak li għamilna fil-passat fejn jiġi it-ħaffir għanna tġis storiku li mhuwiex reġistrat għaliex dan huwa proċess li beda mijiet ta' snin ilu wara kollox u allura dawn huma mbagħad eh, riżultati, eh, konsekwenzi li ma tistax titratta iktar għaliex m'hemmx dokumentazzjoni tagħha. U allura dan it nġi storiku huwa għappis fuq ħafna ġenerazzjonijiet. Għanna ehm, zoni ta' art li ma jistawx jintużaw, lanqas ma tista' forsi tkoprihom u tibni fuqhom u għandna wkoll bnadi fejn periklu għall-ilma tal-pjan. dawn eh, zoni żoni jiva nistaw nattuhom Imma fl-aħħar mill-aħħar maħniex 100% ċerti li eh, din il-ħaġa setter nesċi. Iva, għana u kol xit nġis fl-ilma tal-pjan eh, kif naraw illi eh, din il-problema f'reġuni fejn hemm il minniri U allura jina nissimpatizza ma l-idea illi f reġuni fejn hemm il-minnieri irridu nevitaw il-fracking. Jina u koll imħazba kifet dwar il-ma tal-pjan. Iżda, l-ilma li nxorbu ma jieġiġ bil-ilma tal-pjan f'dawn il-reġuni tal-fejn minn miniri, dawn jiġu minn reġuni aktar rurali, l-ilma jieġi minn reġuni rurali, iżda reġuni fejn hemm il-miniri huma ta' interess għal dawk il-kumpaniji li qegħdin jagħmlu eh, tħaffir bi prova għal gas tax-xejl. U allura għandna nippermettu eh, zoni fejn minn fejn aħna nġibu l-ilma tax-xorb tagħna sabiex isiru dawn it-testijiet tal-gas tax-xejl Għalhekk jiena minix mija fil-mija konvinta fit-teknoloġija għaliex jidher li ħadd ma jista' joffri garanzija illi kimika li hija tassew tossika ma tispiċċax eh, fl-art il-fuq mill-ilma tal-pjan għaliex id wara kollox qed pumpjat pressjoni għolja ħafna. Issa bat irdu naraw x'kimika se tintuża. Iva għandek kimika, kimika li hija perikoluża, oħra inqas perikoluża, iżda huwa importanti allura għal politiċi u għal pubbliku ġenerali li jkunu jafu eżattament x'kimika se tintuża. U salima punt huwa possibbli li dana isseħ mingħajr kimika sabiex dana jseħ ovvjament neħtiġu r-riċerka. U ma naħsibx illi kien hemm biżejjed riċerka sissa Madana kollu nħoss li jeħtieġ li nistennew xi ftit hemm l-istudji għaddejjin fid-DGs eh, varji minnaħat tal-Kommissjoni u lura. fl-aħħar mill-aħħar nkunu nafu dawn l-istudji x'konklużjoni se jaslu għalihom. M'għandniex istampa kollha lissa u allura jekk dawn id-depożiti huma tant edin ikunu fil-flart, edin jisbġaw flart, allura eh, se jiġri. U għalek, nistennew, din jgħajja l-aqwa ħaġa nistaw namlu, pero nisħaq dan il-punt li ġej, il-fracking mandux jiġi projbit, irridu nkunu eh, miftuħin għal teknoloġiji ġodda, u l-idea li ma jkonniex sigurta enerġetika hija xi ħaġa li rridu noqgħdu attenti għaliha. Ovvjament irridu bidla fl-aspett enerġetiku għaliex neħtieġu aktar enerġija, irridu naqsu d-dependenza tagħna fuq pajjiżi terzi u nifhem il-pożizzjoni ta' xi ħadd li jixtieq sigurtà tal-enerġija, irridu allura kampanji ta' informazzjoni nispjegaw il-ukoll il-popolazzjonijiet lokali, namlu valutazzjonijiet ukoll ta' impatt U kif għalew il-kollegi, irridu naraw min se jħallas għal dana kollu aktar qoddim. Ma tkunx ċaċċettabli jekk ikollna situazzjoni fejn il-popolazzjonijiet jispiċċaw iħallsu għal ġenerazzjonijiet sħaħ minħabba konsegwenzi tal-fracking. Ma nafx jekk hemmx fil-fatt eh, konsekwenzi involuti, iżda xorta waħda rridu nkunu ċerti illi mbagħad ma naslux għal situazzjoni fejn il-popolazzjonijiet ikollhom iħallsu għal ħsara għal xi ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar e, ġalu l-ċerti kumpani jistanaw. U dana jekk naraw situazzjoni fej konna kumpaniji ġejjin minn bnadi oħra tad-dinja li jixtiequ jinvestu f'dan il-qasam, irridu niżguraw li dawn il-kumpaniji mbagħad ikunu responsabbli għal xi spejjeż konsekwenti li jistgħu jinħolqu. Skużani, kelli nitfilek il-mikrofonu għax il-ħin qed jafas għandna rapport fuq il-politika dwar il-sajt u eh, dawk il-kollegi jridu jiddiskutu wkoll se kolli naqqas il-ħin issa kulħadd għandu minuta u nofs. Inkella mhux se jkollna biżejjed ħin. U hemm eh, ħafna mistoqsijiet illi u kwistjonijiet li tqajmu sur Sonic irid ikollu l-ħin biex iwieġeb ukoll. Sur Prodi. Eh, grazie Presidente. Grazzi. Jena nitlob illi il-limiti jitpoġġew eh, fil-bidu u mux dak li jassu biex jitkellmu fl-axħar ma jkollhomx biżejjed ħin. Se niprofa nitkellem fil-qosor għaliex is-suġġett huwa importanti ħafna. Il-tkissir idrawliku Eh, huwa eh, invaziv ħafna, teknoloġija invaziva, għalhekk aħna rridu nkunu ċerti illi qabel kollox ikun hemm valutazzjoni tal-impatt eh, ambjentali fuq l-attivitajiet kollha u l-konsegwenzi kollha li jistgħu ikollhom impatt anki fuq affarijiet li jsiru fil-ġejjieni u fuq da kollu illi hemm taħt l-art. Ġifiri huwa essenzjali li l-ewwel qabel kollox inkunu nafu eżattament jkunu dawn il-konsegwenzi. U jekk aħna se ninvestu f'dawn it-teknoloġiji, mhux se jkollna bizzejiet rizorsi biex namlu dak li għadna li se namlu jiġifieri ngħaddu minn karburanti fossili għall-enerġija li tiġġedded. Għallek jiena naħseb illi għandna nikkonċentraw kemm jista' jkun fuq fuq dik id-deċiżjoni għaqlija li aħna diġà ħadna illi nużaw iktar enerġija minn ejjum li jġeddu. Grazzi, Iva, eh, Vittorio Prodi, għandek raġun li jek se nibdew eh, nillimitaw il-ħin għanna nillimitaw mill-bidu tad dibattitu Imma jina rrit li nati li rapporter u shadow rapporters ħafna ħin u li Renata Zoma u kolt fejti l-mikrofonu. Itkelmet għal 6 minuta u nofs. Eh, issa, Signora Merkis. Dejjem interessanti li wieħed eh, jisma' li il-, eh, l-xienza għandha ħafna perspettivi, għax jiena dejjem ħsibt li l-provi xjentifiċi huma provi xjentifiċi. Issa jiena smajt il-kollegi jgħidu minn banda eh, hekk u minn banda hekk fuq il-fracking. U għamnek jiena nitfixkel kif tista' tagħmel kompromess bix xjenza, xjenza fatti. Jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura McAvan li l-ewwel għandna nistennew iktar evidenza xjentifika li għandha tatina l-Kummissjoni Ewropea qabel ma nibdew u jew inkomplu id-dibattitu. Ħanajdilkom x'naħseb jien jien naħseb illi għandna ngħaddu għall-enerġija li tiġġedded ġa minn issa m'għandniex għalfejn ikollna enerġi eh, teknoloġija eh, intermedjarja. Naħseb illi dak illi aħna ma minniex huwa li ninkludu l-esternalitajiet li aħna internalizzajna l-esternalitajiet tal-fracking. X'inhu il-prezz reali? X'inhu ma l-ispejjeż involutu fil-fracking? Aħna isna il-kwistjonijiet kollha ambjentali? Jekk wieħed jara li anke fl-Istati Uniti uh, il-leġislaw bis 10 snin wara u kieku kienu jafu minn qabel forsi kienu jieħdu uh, jgħatu każ l-esternalitajiet aktar kmieni. Umbat problem oħra l-ilma tax-xorb l-ewwel irridu naddu mill-ħamrija tal-wiċċ u qabel ma wieħed jasal għal dak il-blat fejn isir il-fracking tgħaddi minn dawk il-saffi l-oħra ta' art li huma importanti għall ilma tax-xorb. Naħsbu fil-kontaminazzjoni l-istabilità tal-saffi l-iktar fondi tal-ħamrija. Anki eh, fis-CCS qed naraw li ħloqna ħafna stabilità u probabbilment bil-fracking ukoll. Grazzi ħafna, senjura Merkis, Sinjura Rosbach, minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jiena għamnek qed nitkellem għannom tal-grupp tiegħi. Għadni kemm smajt illi kumpanija fil-Polonja tajt illi mish se tkompli b'din l-attività għaliex mhijiex viabli F'pajjiżi aħna wkoll għandna dan it-tip ta' eh, żejt, il shale oil u il-gvern għamel proibizjoni fuq l-estrazzjoni ta' dan it-tip, irridu nqisu eh, il-konsegwenzi fit-tul eh, għal dwar tal-estrazzjoni tal-żejt u gas ta' xejl Jiena mort il-Kanada, mort Alberta, tkellimt mal-ċittadini l-abitanti hemmhekk dwar konsegwenzi fuq meta ta' żmien twila tal-fracking. Um, hemm ħafna effetti negattivi fuq il-flora u l-fona n-nies ukoll xi minnhom qabadhom kanser alla volja eh, l-industrija qed tajt ukoll illi m'għandhom l-affarijiet mhumiex relatati rajt is-siġar berta jiena naf mitla tal-natura u laqas is-siġar ma tant jidru b'saħħithom hemmhekk ġifiri hemm eh, problemi tas saħħa fil-fost il-popolazzjoni lokali u tkun ħaġa eccellenti kieku jirnexxilkom titkellmu mal-popolazzjonijiet lokali taraw x'jaħsbu huma dwar eh, ix-xejl għaliex forsi ikonna konsegwenzi simili għamlek u kollek ma noqdux attenti. Jien naħseb li din it-teknoloġija hija pjuttost reċenti ta' xi 30 sena ma bħalissa madwar terz eh, tal-gass illi jintuża fl-Istati Uniti eh, qed jiġi b'dan il-mod. Jiġifieri issa ma nafx jekk hemmhekk ir-rekwiżiti kienux għoljin biżejjed, ma r-realtà hija din. Is-Sur Sonic iva ħareġ b'elementi tajbin fir rapport tiegħu hemm dubju wkoll dwar teknoloġija, dwar l-emissjonijiet ukoll tal-gas eh, tax-xejl huma ula jew ikbar minn ejjun konvenzjonali qatt m'għandniex tweġiba fiċ-ċert dwar dan laqas mingħand il-Kummissjoni hemm oħrajn li qalu ma jridux illi nkunu eh, nibqgħu fil-karburanti fossili imma il-gas il hija temmek illi wieħed jixalu jew jitfih meta ma jkunx hemm wieħ ma jkunx hemm xemx. Jiġifieri jekk aħna Eh, se jkonna nużaw gas, aħjar ikun gas li riproduċa ħahna. Iva, jena naċċetta l-moratorju, nafu li rridu noqodu attenti. U irridu u koll norbtu u koll fuq il-leġizlazzjoni li teżisti deġa il-direttiva dwar l-ilma u jiġifieri hemm standards tal-kwalità tal-ilma ta' taħt l-art, il-limita l-ammont ta' tniġġis jista' jkun hemm f'dan l-ilma, illi ma jistgħux jiddaħlu eh, sustanzi eh, perikolużi taħt l-art għax jistaw jagħmlu ħsara fl-ilma għalhekk irridu niżguraw li l-leġislazzjoni Ewropea eżistenti tiġi applikata kif suppost. Grazzi Chris Davis. Kommenti ċari ħafna, issa wasanna fit tmiem il-lista tal-kellima, issa ma nishtiqx li jena kum minn flok sur uh, eh, Sonic li war rapporter għalli xirrit jagħmel l-impossibbli irridu s-sigurtà tal-provvista fil-qasam tal-enerġija, hemm ħafna dubji, ħafna riservi, ħafna tħassib dwar konsegwenzi għall-ambjent. Jiena nitkellem għall-istat membru li niġi minnu jiena Jiena rajt ħafna inizjattivi minnaħa tal-ċittadini, eluf ta' persuni li qegħdin jagħmlu petizzjonijiet għaliex huma kontra il-tkissir idrawliku ma jridux li nużaw dan il-gas ta' xejl imma naf li fl-istati membri differenti hemm prioritajiet ekonomiċi differenti, prioritajiet differenti għal dak li hija l-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Mela, Sur Sonic, issa inħallik tikkonkludi imma l-ewwel nisimgħu minant il-Kummissjoni għaliex nafu ukoll li saru mistoqsijiet għajmu kwistjonijiet li eh, jirrigwardaw il-Kummissjoni bħal pereżempju prodotti eh, sostituti. Fl-Istati Uniti sar studju li wera bejn 40 u 43 litru ta' kimika eh, daħal fil- fl-ilma emmek ta' taħt l-art din hija xi ħaġa li ma tistax qatt ma tista' tiġri fl-Ewropa. Jiena enġinier bħas Sinjura Zoma eh, u eh, dilettant ħafna tat teknoloġija nemmen ħafna fl-iżvilupp fit-teknoloġija imma dan il-mod ta' kif wieħed jista' jagħmel estrazzjoni ta' dan il-gass u żejt għandi dubji serji dwarha. Issa nisimgħu mingħand is-Sur Sonic le ma l-ewwel il-Kummissjoni. Grazzi, grazzi ħafna. L-introduzzjoni ta' teknoloġija bħat kissir idrawliku iva tista' twassal għal benefiċċji kbar imma hemm bżonn ukoll illi noqogħdu attenti u illi nkunu għaqlin naraw x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħha kif qalu ħafna kellima. Il-Kummissjoni tixtieq tiżgura mill-bidunet illi aħna nadottaw approċċ bilanċjat aħna bħalissa għedin Eh, nimonitorjaw l-iżviluppi u rridu naraw ukoll li jkun hemm trasposizzjoni u implementazzjoni xirqa tal-leġiżlazzjoni eżistenti f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni diġà bdiet tevalwa il-forsi ħtieġa tal-qafas eżistenti għall-estrazzjoni tal-gas tax-xejl qegħdin inqisu l-alternattivi kollha din l-evalwazzjoni se tintemm probabbilment qabel l-aħħar tal-2013. Id-diskussjonijiet għaddejjin fiħdan is-servizzi tal-Kummissjoni, mod partikolari fil-kontest ta' grupp ta' ħidma um, ehm, fiħdan is-servizzi, grupp ta' ħidma tal-jidil inkludi s-saħħa pubblika, l-ambjent, eh, l-industrija, eċetera. Aħna naraw li hemm bżonn ta' approċċ koordinata. Huwa importanti ħafna li jkun approċċ ta' dan it-tip tukunem hemm skambju ta' informazzjoni ovvjament mal-Istati Membri Ewropej. Kenna wkoll skambji importanti u pożittivi ħafna ma' l-Istati Uniti. Ħafna mill-punti illi semmew l-onorevoli membri ta' dan il-komitat illum u koll jaqaw fil-kontesta dawn il-diskussjonijiet bħal per eżempju il-bżon ta' identifikazzjoni u karatterizzazzjoni ta' fejn isir it-ħaffir, il-kejle tal-kwalità tal-ilma parametri oħrajn qabel ma jibda jsir it-kissir idrawliku u l-istudji li huma dejjin bħalissa minnaħa tal-Kommissjoni daw semmew kemm il-darba ir-riżultat il darba ir riżultat tal istudju illi sar mill-Direttora Ġenerali għall-Ambjent dwar il-riskji involuti u dan mistenni li joħroġ fit-tieni ġimgħa ta' Awwissu hemm iva xi ftit dewmien imma xorta qed eh, nittamaw illi dawn ir-riżultati se jkomplu eh, jgħinu lil dan il-kumitat biex ikompli diskuti dan is-suġġett f'Settembru. Grazzi. Grazzi ħafna u l-aħħar mhux l-inqas is-Sir Sonic, rapporter. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi lill kollegi kollha illi ħadu sem f'dan id-dibattitu ek rekku imqanqal. Forsi nistaw niġu lura l-mistoqsija dwar jekk għandix neħdu pożizzjoni fuq dan is-suġġett jew le, jien naħseb li iva għanna ħafna ktar studji fidejna sa il-Komissjoni Ewropea ħarġet bi studju li urina b'moċċar li l-leġislazzjoni li għanna fis-seħ fl-Ewropa bħalissa hija biżejjed u tippermettilna biex nevalwaw u nużaw din it-teknoloġija b'mod sigur. Ovvjament eh, fl-aħħar rajna wkoll li għat xorta għandna inkomplu namlu monitoraċ ta' dan kollu. Issa iġri? bħalissa ċerti stati membri diġa bdew jesploraw din it-teknoloġija naf li l-Amerikani ilhom jagħmlu dan għal dam l-aħħar 30 sena. Issa jiena rrid nistaqsi jekk il-proposta tiegħi u l-proposta li hija waħda pjuttost kawta prova tipprova tqis koll aspetti ambientali billi tintroduċi ċerti dispozizjonijiet li juru illi aħna eh, qed eh, naħduha bis-serjetà ħafna din il-proċedura. Dan ifisser li din il-proposta mhijiex proposta tajba li għanna n-warbuwa u najdu le għalija, naħseb illi għanna namluwek hekk ninsegwu l-loġika li tajdinna li l-Parlament Ewropew qed jipprova jara din is-sitwazzjoni eh, minn perspettiva aktar olistika. Iva, aħna irridu niproponu bidliet imma qed ngħidu iva rridu nużaw il-teknoloġija imma rridu noqogħdu attenti irridu ninformaw il-komunitajiet tagħna biex niżguraw illi eh, l-abitanti jkunu jafu x'in jiġri madwarhom. Naħseb li l-approċċ li aħna adottajna huwa wieħed iġġustifikat huwa wieħed suffiċjenti il-kautela edha hemm u din il-kautela xorta seġġanna niġu lura għal din il-kwistjoni uh, wara l-2013 u forsi mbagħad uh, issa nista' nifoka fuq ċerti kummenti Jiena ma naħsibx illi il-lobbying minnaħa tal-industrija jadaqsek daqshekk qawwija. Jiena qatt ma ħassejta din meta kont qed naħdem fuq dar rapport. Anzi, il-kontlarju meta jiena niftakar x'ġara ftit snin ilu meta konna qed nitkellmu dwar Nord Stream. Dak iż-żmien jiena niftakar illi Eh, Nord Stream id-deċidiet li eh, tibatinna eh, politikanti minn madwar l-Europa u ġewa hawnhekk kelmuna kellna petizzjoni, riżoluzzjoni. Kien hemm anki sitra il-menti illi intbatu lill-Kummissjoni biex jerġgħu jiġu eżaminati il-problemi il ambientali li kien se joħloq dan il-pipeline u dak iż-żmien ma tantx kien hemm reazzjoni qawwija min naħa tal-Kummissjoni. U laqqas ma smajt min għal affarijiet li smajt illum. Għanna zomu f'moħna li il- il-flus illi ntnefqu fil-programmi ta' riċerka tagħna biex jiċċekkjaw kemm hu sikur, kemm sikura din it-teknoloġija ta' tkissir idrawliku naf. F'ċerti pajjiżi din il-teknoloġija qiegħda tintuża u m'hemmx sustanzi perikolużi li qed jintużaw fil-fracking aħna rritu konna riservi ta' enerġija, rritu konna uh, eh, rata stabbli ta', ta provvista ta' enerġija. Jien naħseb li dan il-gas jista' jkun alternattiva, alternattiva tajba u dana Eh, mill-perspettiva tal-parti tal-Europa minn fejn jiġi jiena, ma dan japplika għal kulħadd anke l-Istati Uniti jixtiequ illi naqsu l-emissjonijiet mid-diossidu tal-karbonju. Issa lura għal kwistjoni tal-lobbying. Il-grupp tal-PPE eh, kellu eh, organizza ħafna smieħ differenti flimkien mal kummissjoni organizza workshops kien hemm bosta opportunitajiet biex aħna niltaqgħu u biex niddiskutu u kien hemm argumenti favur u anki kontra li ġew ippreżentati waqt dawn il-dibattiti li kellna. Issa kumment lis sinjura Rosenbach, kollega tiegħi Daniza, meta nitkellmu dwar il-Kanada pereżempju. Naħseb qed eh, inħallu barra żewġ punti pereżempju il-żejt, it-ħaffir żejt, l-estrazzjoni ta' żejt minn ċerti tip ta' ramel li wieħed jipprova juża l-ewwel l-ewwel saf tal-ħamrija dik hija ħaġa differenti u dik it-teknoloġija iva għandha impatt fuq il-flora u l-fauna, imma din it-teknoloġija li qed niddiskutu hawnhekk illum hija differenti. Mela biex nikkonkludi. il-President għal illi jedini bitċa xol ibsa u li um, ma jerx għalija li qiegħed hawnhekk nitkellem fuq da. Jiena trabbejt fi żminijiet ibsin kbirt fil-Polonja, ġifieri ma nibżax mill-isfidi, qed nitgħallem minn kull sfida li niffaċċa u uh, kollegi nistidinkom li nasdu għal kompromess, ejjew naħdmu fuq dan il-rapport in-isu il-kwistjonijiet, l-opinjonijiet li smajna, ejjew nirriflettu fuq ir-riski imejjew nuru wkoll il-Parlament Ewropew irid ikollu leħen ċar f'dan id-dibattitu u il-Parlament irid jgħid min irid juża din it-teknoloġija jista' għax għanna leġislazzjoni li hija eżistenti imma ma jistawx imorru kontra il-liġijiet u l-liġijiet qegħdin hemmhekk biex ħarsu s-saħħa u l-ambjent. Jena mħasseb, jgħid sur grota li għanna bżon pozizjoni ta' kompromess, pozizjoni komuni, dan huwa lan ta' rapport u naħseb li żgur ħakunu ta' suċċess. Skadenza tal-tresiq tal-emendija l-lum ħanivvutaw hawnhekk fil-kumitat dibattitu fil-plenarja ta' Ottubru u dik hija l-iskadenza tagħna. Naddu għal punt li misfuq l-agenda. U ħanet kelma fuq il-Fond rapport għall-Affarijiet Marittimi u s-sajt, nitlob l-rapporter is-sur Krizogelos ifassal l-opinjoni, jekk jogħġbok. Ma nafx jekk għandniex biżejjed ħin għal dan sawx ma nafx jasbu l-oħrajn. Imma nistaw nibqgħu għaddejjin iktar minn min nofsija, ma sibx tista jkollna diskussjoni tajba li ta' tilfrod f'taħt kundizzjonijiet bħal dawn. Is-sur Grote, ma nix ma tantx għandna alternattivi. Din hija opinjoni, rridu niddibattuha, opinjoni importanti, ma minħabba il-ħin li għet jafas irridu nlestu l-aġenda tagħna llum kemm Kem jistajkun possibbli. Għanna xar minuti oħra u naħseb li nissuġġerixxi l-ewwel li tintroduċi din l-opinjoni un-bat l laħqu l-laħqu. Naraw kif nimxu minn hemm τα θέματα της μεταρρύθμισης της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσα. Μένα. Η ρεφόρμα τα πολιτικά komuni tas sajt u l-Fond Ewropew għall affarijiet marittimi u sajt hija kwistjoni importanti ferm u importanti għalija x'jien ngħix fuq gżira. Ġej minn gżira u għalhekk importanti li jkollna Fond Ewropew għall affarijiet marittimi u għassajt li post l-EFF. Din hija l-punt li tar riform ma tal-politika komuni tas-sajt. Dina hija riforma li għaddejja u dan il-font il-ġdid irid ikun intisa apposta biex żgur ma nirrepetux l-iżbalji tal-imoddi fir-rigward is-sajt. Ir-riforma tal-politika komuni tas-sajt u tar-riżorsi finanzjarji tagħha hija mod kif ħajkun hemm riforma ta' dawk l-istrumenti li jistaw li kienu qegħdin jisprunaw is-sajt żejjed u rridu niżguraw għalhekk li jkollna ekosistemi u sistemi ta' sajt li ma jagħmlux ħsara l flok ġejt. Rridu naqqaw ħafna affarijiet flimkien u niżguraw li regoli tas-sajt jiġu implementati kif inhu xira. Irridu niġbru data u rridu politika marittima integrata L-ideja hija li ninkludu dawn ir-riżorsi kollha ndaħlhom f'keffa waħda f'fond wieħed biex ikollna tnaqqis tal-amministrazzjoni, ġestjoni problematiċi u r-regoli jkunu kollha fuq keffa waħda. Bekk il-fondi jkun jistgħu jiġu allokati b'mod aktar effettiv. L-idea hija li l-fondi eh, imorru biss għandawk l-istati membri li jisrispettaw ir-regoli tal-politika komuni tas-sajt, CFP L-Istati membri jridu jkunu jistgħu jikkontrollaw u jiġġieldu kontra il-sajt illegali. Dan il-fondi għandhom jaslu biss għandawk l-imprizi li jirrispettaw ir-regoli ta' CFP. Bekk ikun hemm sajt sostenibbli, niftħu s-settura żgħażagħ u ntejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Rridu niżguraw li r-riżorsi tal-bniedem, il riżorsi umani, skużawni, jkunu promossi kemm jista' jkun jkun approċċ minn isfel għal fuq sabiex bekk niżguraw li l-oqsma tas-sajt ikunu ġestiti kif suppost. Dan kollu għandu jippermettilna li jkun hemm sinerġiji bejn l-imsieħba soċjali. Dak li nixtiequ u li rridu huwa konsultazzjoni ġenwina hawnhekk. Inkludejna miżuri favur il-biodiversità, U barra minn hekk miżuri wkoll sabiex intejbu l-istat tal-żoni marittimi protetti. Hemm proposti pożittivi f'din il-proposta li tiżgura li il-pubbliku ġenerali kollu bżejjed livelli ta' tarif jitejjeb it-trasparenza u li regoli tas sajt ikunu rispettati kif suppost. Minnajr ma natu ġemp l-autoritajiet lokali u l-speċifitajiet lokali u reġjonali. Miex skont l-istennijiet għana xaħna nemnu li riformi kellhom jitresqu aktar, imorru aktar li in, Aħna ma rridux li dawn il-fondi imorru biss għand uħut mill-kumpaniji imma hemm dan is-sokru li, li dan jista' jiġri. Aħna ma rridux li parti biss mis-settur tas-sajt kollha ċertu preferenzi meta mqablin ma' setturi oħrajn u dan imura skapitu tal-sajt fuq skala żgħira, ripil-kosta per eżempju, rridu li kunem protezzjoni tal-biodiversità u koll. U s-sajt għandu jimxi f'din id-direzzjoni. Il-fond mandux jikontribuixi għal sajt zejjed u t-tamir tas sajt u l-bastimenti tas sajt u dajes tas sajt irridu jkunu eh, indirizzati biex bekk naraw li nevitaw li sajt illegali u eċċessiv iseħ. Aħna rridu natu ħarsa lejn is-sistema ta' TFC għaliex ħafna stati membri huma kontrija. Imma rridu kemm jista' jkun involvu lil kull minnu interessat f'din is-sistema. Il-kwistjoni tal-qabda ta' ħut li ma jkunux eh, l-intenzjoni ta' sajjeda eh, li jaqbduhom, jinqabdu fil-malji fiġbiki tagħhom, hija xi ħaġa li rridu nimmiraw. L-idea għandha tkun li nilimitaw dawn il-qabdiet mhux mixtieqa flok insibu modi li jkun hemm bejħ ta' dan tip ta' ħut. Fl-aħħar din il-proposta fija sensiela ta' miżuri li jappoġġaw l-akwakultura b'mod indiskriminat mingħajr ma jagħti każ l-aspetti ambjentali u soċjali, u għalhekk aħna ressaqna bosta emendi fuq dan il-punt. Mod partikolari uħut mill-fondi li qed jiġu eliminati pereżempju dik ta' l-assistenza għal għal-konservazzjoni tal-stokkiet tal-ħut f'ċertu swieq. Aħjar li l-istokkiet tal-ħut ikunu mistada fej jkun hemm prezz tajjeb fis-suq flok jinżammu għal żmien twil biex jistennu l prezz jola. Jiena ma sibx li għandha tkun fuq spallejn minn ħallas it-taxxa li ħallas dawn l-ispejjeż għandhom iħallsu għalihom l-operaturi tas-suq ta' din l-industrija. Barra minn hekk rridu naraw neliminaw ir-reġim ta' TFC. Rridu li din il-kwistjoni tal ajnuna għall-investiment għall stokkijiet tal-ħut fej liktar ikun hemm suq limitata għalih. Iżda aħna ma rridux li din l ajnuna iżżid il-kapaċità tal-flotta tal-dajes għas-sajt mbagħad ikun hemm sajt żejjed, aħna rridu li jkollna data fidabbli li tinġabar u hemm assistenza għal dan, anke l-kapitlu tal-akwikoltura huwa modifikat sabiex bekk ikollu inqas enfasi impoġġija fuq il-promozzjoni tal-akwikoltura b'mod sempliċistiku għax inkella jista' joħloq problemi eh, ambientali Aħna għalhekk irridu li jkollna akwakultura li tkun sostenibbli anke fir-rigward il-ħarsin tal-ambjent. Aħna ressaqna miżuri wkoll biex ikun hemm ħarsin tal-fatturi ambjentali wkoll hawnhekk u limitaw xi konsegwenzi mhux mixtieqa negattivi. Fl-aħħar mill-aħħar is-sajt hija sfruttament tal-ġid eh, komuni mill-settur privat u dan għadniħ bosta drabi. Rridu niżguraw li l istokiet tal-ħut ikunu konservati u li l-ambjent marittimu ma jiġix ehm, perikolat. Għalhekk irid ikun hemm fondi għalġbir ġbir ta' dejta li jenalizza l-vijabilità tal-attivitajiet tas-sajt. Barra minn hekk nizguraw tiżgura wkoll li sajjeda ikun jistgħu jiġu appoġġati mod sostenibli ambientalment u soċjalment. Rritu kien hemm prinċipju ta' prekawzjoni u dejjem nimxu konformi mal-possibilità li kon approċċ ta' eh, ġestjoni tas sajt favur li tħares ukoll l-aspetti ambientali. Aħjar uf mill Grazzi. Grazzi tal-li introduċejt din dan is-suġġett għajnejja jgħat fuq l-alloċ u għalek naħseb li aħjar nibattitu dibattitu nibdow dibattitu ma' Shadow Reporters iżda meta fit-tlita ta' war nofsinhar eżda kif niġu jew inkella ikonna dibattitu ta' Shadow Reporters fit-tmim l-agenda tagħna ta' war nofsinhar. Fit-tlieta ta' war nofsinhar jekk President, jgħid Sur Davis. Linda? Naħseb ħin limitaw għax jiena ħikolli nitlaq u għandna affarijiet oħra x'namlu wkoll wara nofsinhar. Laqqas kwarta minna ndubu ktar minn ħin, 10 minuti. Mistaqsija l-Kommissjoni. Il-Kommissjoni jistaw kun għaw fit-tlieta twar nofsinhar, jgħid il-President, qed li iva, kemmlu l-sinjal brasom, iva, u għalek nimxu b'din il-proċedura jkollna dibattitu fit-tlieta ta' s sena. Thank you, interpreters.